ewwel laqa tal-Kumitat tal impigi fl-2010. E Ġifiri apparti l-kwistjoni importanti li għanna nitkellmu fuqhom illum nixtieq eh, ngħid nawgura lil eh, kollegi tal-Kumitat u l-kollegi osservaturi u l-kollegi assistenti u l-kollegi membri u dawk li Eh, et jajnuna biex nagħmlu laqatana eh, sena tajba. Hawnhekk edin eh, se nisimgħu il komissarju nominat li se jkun responsabli tal impiegi u l-welfare soċali sur Andor. Jina qed nil hawnhekk għall-ewwel darba u nittama anki l-aħħar darba. Nishtiq u koll fakarkom f'xi regoli ta' proċedura biex jizommu f'moħkom meta en komplu din seduta. L-għonet, il-komissarju uh, eh, nominat risponda l mistoqsijiet li aħna batnilu bil-miktub skont il-proċedura u anki tweġibiet ġawem asmin lil membri kollha fil-lingwi kollha. Is-sekretarja Anki l evaluazzjoni ta' segretarjat ta' dawn il-mistoqsijiet eh, ġi imqassam lilkom hija eh, ukoll eh, evaluazzjoni ibsa. Il-komissarju għandu 10 minuti biex jipprezenta il-pozizjoni tiegħu mbagħad għandna l-mistoqsijiet. L-ewwel il-koordinaturi Umbat, għanna regola biex eh, nieħdu il-mikrofonu u se jkonna kollegi u kol mill-Komitat ta' Nisa u l-Komitat ta' Kulturali li huma komitati li qed jipparteċipaw f'dan is-smieħ tal-Kummissarju. Kull membru se jkollu minuta waħda għal mistoqsija aħna se nkunu rigorużi ħafna, żewġ minuti għal-Kummissarju għat-tweġibiet u il-persuna eh, illi tamel mistoqsija, tista tamel mistoqsija uħra ta' follow-up, eh, pero mux mistoqsija ġdida, eh, għanda tkun mistoqsija illi tamel referenza għall ewel mistoqsija tijaw fuq ħaġa li kun għal il-komissarju din la mistoqsija ta' follow-up. Wara, illi nispiċaw il-round tal- komitati anki tal-nisa u tal-kultur, tal-kultura li għandhom 10 minuti kull wieħed, naddu għal eh, komissarju eh, nominat biex jagħmel il-konklużjoni tiegħu għal 10 minuti. Mela sur komissarju nominat il-dokumenti ġew għasmin kullħat kulħadd anki l-istqarrija interessi finanzjari kollox trasparenti u aħna l-istijawnek biex nisimawk Issa natuk il-mikrofonu għal 10 minuti ta' prezentazzjoni għandek arloċ emmek, imma wara 10 minuti e dispieċini se jkolli ninterrompi. Grazie. Signori, membri onorevoli, huwa onur kbir li jena għawnek jgħat nidher qoddimek bħala eh, komissarju nominat Peress li l-Parlament Ewropew għal-iktar istituzzjoni importanti, eh, peress li għalet me ċittadini Ewropej, din hija responsabilità kbira. din is-sena ilhom 15 il-sena mill-ewwel żjara tiegħi tal-Parlament Ewropej bħala parteċip bħala ħadsem f'konferenza internazzjonali. Konna qegħdin fitxu risposta għal mistoqsija jekk il-kisbejt soċjali Ewropej Eh, u dimensjoni soċjali Ewropea tistax tiġi msaħħa. L-lum qed inħares għal tweġibiet tal-istess mistoqsija, però eh, meta nqisu li sal-Unjoni ħafna aktar kbira. U madniex bħala riċerkatur barra mill ewropa imma bħala persuna uffiċjal responsabbli. Jiena kont il-ġenerazzjoni li waqt li kont student kien hemm tiddila kbira fil- Europa tal-Vant u ikkonsidrajna dejjem illi eh, isħubija ma' l-Unjoni Ewropea eh, eh, konna nħarsu leja bħala kisba kbira, bħala mira kbira. Aħna għanna nkunu ċittadini u membri tal-Unjoni Ewropea illi tinkludi anki l-att tal promozjoni tal-benessri u tal-prosperità ta' ċittadini. Dana u inkluż fit-trattat u fuq l-Unjoni Ewropea u dana nishtiq najdu kol nisħu bħala membru tal- tal-Komissjoni. President, eh, membri onorevoli, sinkompli bl-Inglis. Jena nishtiq niprezenta il-vizjoni u l-approċ tiegħi għat-tisħiħ ta' dimensjoni soċjali tal ġenda politika tal-Europa. Dan jista' jsir biss bil-gwida, kooperazzjoni u l-approċ tagħkom. Meta nitkellmu fuq il- għat u fuq il-sfidi soċjali fuq l level Ewropew eh, dejjem kien kienet sfida komplikata, però fil-krizi attuali hija ħafna iktar minn eh, sfida eh, diffiċli. U għalhekk għandna nħarsu lejn il-verità u nafaċawa b'sinċerità u b'kuraġġ. L-Ewropa għaddejja minn kriżi finanzjarja u ekonomika waħda mill-armi, depressjoni, l għatu l-faqar qed jizdiet u qed jaffettwa l-ħaddiema, l-familji, l-minifittex ix-xogħol. Huma dawk li huma l-iktar dajfa li għandhom e, ġorru e, il pista tal-krizi, iż-żaza, il-ħaddima xjuħ, dawk li huma fil-pensjoni, il-persuni b'dizabilità, il-ġenituri minajr konjuġi, l-emigranti u dawk li jiexu f'żoni negativi. Il-priorità tiegħi se tkun insibu tri bilanċata biex noħorġu mill-kriżi, ħalli mbagħad insibu l-ħna f'pożizzjoni iktar qawwija minn qabel. Għandna bżonn ta' azzjoni minnu fih. Il-kompitu, l-ikbar kompitu tagħna huwa li nwaqfu it-telf ta' impigi u nsibu x xogħol għan-nies Fl-istess ħin hemm sfidi oħrajn, il-popolazzjoni li qed jixxieħu, teknoloġija li qed titbiddel, ħafna mlajr u t tibdil klimatiku u sfidi oħrajn ambientali. U għal daqstant hemm bżonn insibu modi ġodda ta' xogħol u l-sostenibilità ta' sistemi tal-pensjoni tagħna. L-istrateġija tal-20 tal-2020 tista' tagħti l-approċċ għall-Unjoni kollha kollha kemm e, Din e, l-istrateġija tista' toħroġna minn tista tista tina, tisfrutta l-istrumenti li għanna. U mal-flimkien parlament, mal-kunsill, il-msieħba soċjali u l-kollegi fil-kolleġ jistaw jgħatu dimensjoni soċjali akbar. U billi naħolqu, u dana nistaw nkunu iktar ġusti billi u iktar opportunitajiet ta' impigi għal kulħadd nistaw noffru aċċess għal edukazzjoni u għat-taħriġ għal kulħadd nistgħu niprojbixxu diskriminazzjoni inkludu fuq ix-xogħol, nistgħu nipproteġġu s-saħħa u l-sikurtà, sikurezza fuq ix-xogħol u nistgħu nappoġġaw il-provvista ta' servizzi soċjali. Eh, meta ngħid Ewropa aktar sostenibbli nfisser li nagħmlu ġestjoni ta' suq ta' xogħol biex nimxu l-qoddim lejn eh, ekonomija eh, karbonju, konsum ta' karbonju nħol u eh, impigi hodor. ħodor. nħol u ambjent tajjeb għal popolazzjoni qed tixjieħu nieħdu l-approċċ ta' flessi kurta. Meta ngħid Ewropa iktar illi tipparteċipa, eh, ifisser li nżidu xogħol tagħna fil-koordinazzjoni tal-relazzjoni tal-Istati membri fil affa soċjali bil-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni fuq l-inklużjoni soċjali u protezzjoni soċjali. Billi nipromovu dialogu soċjali fl-Europa kollha billi nħeġġu eh, il-ġestjoni ta' responsa eh, il-ġestjoni eh, responsabbli soċjalment tal-tibdil industriali u anki il promozzjoni tal-responsabilità soċjali tal-kumpaniji u billi inħeġġu il-twaqif tal-European Works Council. Biex namlu dan kollu, għanna bżon tal-appoċ tal-politika tal-ekonomija u tal-flus, tal-politika industriali, tal-politika tal-edukazzjoni. U għalek jien għandi bżon il-kooperazzjoni tal-kollegi komissarji. Ek nħarsu lejn l-Europa iktar sostenibli u iktar parteċipatorja u possibli jek aħna inqablu il-kwistjonijiet b'kuraġġ. Il-Kummissjoni għandha il-konsultazzjoni wisa u koordinazzjoni fuq il-politika soċjali u l-impjegi. Aħna nistgħu nappoġġaw ta' bid-data, bl-analiżi, bil-tmexxija lejn konsens. Għandna anki kapaċità ġdida biex nidħlu fi dialogu soċjali fil-kamp soċjali. Dana inkludi il-projezzjoni tal-valuri soċjali Ewropej esternament anki bil-bagenda għax-xogħol deċenti Tini għanna leġislazzjoni fil-osma tal-xol u soċjali. Jena naħseb li dan jista' jiġi msaħħaħ id-direttivi eżistenti għandhom jiġu trasposti u implementati eh, b'moċera. Irridu u koll inħarsu lejn oqsma billi niproteġġu il-ħaddima minn riski ġodda fuq ix-xogħol u anki is-sogru tal-mobilità miżjuda. Kull inizjattiva leġislativa se titlob li kunem evalwazzjoni tal-impatt soċjali a bazi tal-evidenza bħal maġara fil-direttiva tal-xħin ta' xol u se namlu revizjoni wkoll ta' kif eh, il-posting il eh, directive tiġi interpretata u implementata. E, Tile strument huwa eh, il-finanzjament e, ċoħe il-Fond Soċjali Ewropej, Ewropew, il-Fond ta' ġustament tal-Globalizzazzjoni Ewropew u Progress. Il il-microcredit eh, facility eh, miexi u dim u jina fiduċju li nilħu ftejm malajr. Il-Komissjoni diġa għamlet proposti biex jużaw il-fondi b'mod iktar flessibli u jina nemmen il-nis għanna nkomplu nħarsu lejn eh, modi kif nistaw eh, ntejbu l effettivita billi nġibu il-fondi iktar malajr u fejn huma neċessari billi kun hemm semplifikazzjoni u sistemi ta' evalwazzjoni aħjar. U dan se titkun parti importanti ta' diskussjoni fuq il-futur tal-politika ta' koeżjoni fl-2011 u revizjoni tal-budget. Signori, il-suċċess se jiddependi mm, fuq il-kooperazzjoni bejn il-imsieħba kollha interessati. Pero mandux ikun biss il-ġlida għal biex ikonna iktar u iktar uh, impigi. Emżon l-intejbu l-ħajja ta' dawk li huma vulnerabli, per eżempju il-popolazzjoni Roma, illi eh, insostnu dawn in-nies hija kwistjoni ta' responsabilità soċjali. Eh, solidarietà, rridu naħdmu fl-imkien ma'kom mal-Parlament Ewropew, mal-Istati membri u mal-msieħba soċjali u l-soċjetà ċivili. F'dawn il-ħames snin li ġejjin jien għandi intenzjoni naħdem f'kooperazzjoni kooperazzjoni mill-qrib ma'kom ma' onore, membri onorevoli u mill kumitat tal impigi tal-Affarijiet Soċjali b'mod partikolari. Il-Parlament Ewropew huwa eh, il-fondament, il fondament il tal-ugwaljanza soċjali eh, l niġildu kontra l-ugwaljanza soċjali u l-esklużjoni anki tfisser l niġildu kontra form differenti ta' diskriminazzjoni u għalhekk aħna hawnhekk nilqgħu membri tal-Kumitat tal nisa eh, u tal-Opportunitajiet indaqs u anki l-Kumitat tal-Kultura u Edukazzjoni. Eh, Jena eh, nimpenja ruħi biex eh, l-esperienza tijaj u l-ħiliet tijaj u l impen tijaj u għuna servizz tal-Unjoni Ewropea. Jiena se nużhom bil-akbar kif bl-aħjar mod b'kuraġġ u b'devozzjoni biex iservi l-ideali komuni tal-Ewropa. Hija ħaġa li tagħmel li pjaċir li l-port ta' fol tijaj għandu jifoka fuq il-nis, fuq il saxħa fuq il-xol tagħhom u fuq il-benessri. Għax il nisa uh, għax in-nies huwa l-iktar ħaġa importanti fl-Ewropa u ma rridux ninsew dan il-punt. Il-kriżi ekonomika hija sfida kbira ħafna, però nemmen illi toffrinna aħna Ewropej l-opportunità biex tiġildu għal biex ikun s-soċjetà taħjar. Ekk aħna hekk jiena għandi intenzjoni nikkonsidra l-portafol tiegħi. Membri onorevoli, Signora President, grazzi għall-attenzjoni tagħkom u għall-interess li orejtuni. Merci, Monsieur le Commissaire. Selon la règle définie. Grazie, Commissario. Issa nistaw naddu għall-ewwel round ta' mistoqsijiet tal-koordinaturi. L-ewwel għandna il-PPE. Ori. Oh, Ori. Aħna rajna kopji tal-mistoqsijiet tal sveġibiet tagħkom bil-miktub. U inti għatemmek li il-priorità tiegħek li ntejbu il-livell ta' impiegu li nħolqien ta' xogħli ġodda. Inti wkoll għat li meta nħarsu lejn il-direttivi tal-impiegi u nħarsu lejn l-istrateġija tal-2020 tridu tilħu trid tilħaq ftejn mal-Parlament. Naturalment dan ma jistax ikun veru għax jekk aħna qed nitkellmu fuq il-ftehim mal-Parlament fuq dan, dan huwa possibbli biss fil-proċedura ta' kondeċiżjoni, però fi frar inti ħatressa di arrija fuq prinċipi jew fatti illi rigwardaw l-idejat tiegħek ġodda. Dak huwa fil-passat, dak li sar sar. Però jiena nixtieq illi inti tinformana fuq elementi ġodda f'din l-istrateġija ġdida ta' rinnovazzjoni fuq il-politika tal-impigi. Il-Komissarju, il-programm 2020 eh, se tkun waħda mill-kompiti l-iktar importanti li għanna dimna bħala Kommissjoni. U jina nemmen naqbel mal-membri onorevoli illi il-preparazzjoni tħejja għal dan għanna bżon nerġaw naħsbuha So, U għal daqstant fil-10 eh, snin li ġanna u dimna, irridu noqdu attenti u nkunu preċizi u rridu ninvolvu l-Parlament bisħieħ f'din l-inizjativa. Naturalment dan il-programm għandu jippermettilna nħorġu mill krizi ekonomika illi bħalissa għedin għaddejjin fija, din hija ħaġa importanti ħafna. U ekin isu il-żmien twil jiena fiduċjuż illi hemm konsens wiesa fil-Kummissjoni fuq kemm huwa kemm hija importanti id-dimensjoni eh, tal-impigi u l-konsolidament tagħha huwa. Aħna rridu eh, nikkonċentraw fuq l-esperjenzi tal-imodi, rridu nħarsu lejn il-prassi eh, tal-passat u rridu nħarsu lejn il-programm tal-Lisbona f'dan il-kuntest li ġin fassa l-10 snin ilu u illi fil-fatt ta' riżultati importanti Pero naturalment aħna rridu nħarsu lejn il-kwistjonijiet b'dawl ġdid eh, fl-isfond tal-kriżi. Għal dastant jina naħseb li bil-impoġġu dawn il-kwistjonijiet fil-ċentru tal-attenzjoni tagħna tkun importanti li naġġornaw l-affarijiet biex isiru iktar moderni. U jina naqbel illi aħna se nkunu nistgħu namlu passi importanti il-qoddim. Tixtieq iżid xi ħaġa, Surori? Jena kontent li inti għat li eh, inti mintix kontent bil-mod kif, l-affarijiet tħejjew sissa, pero ma rispondix sustanza għal mistoqsija tiegħi, ma smajt lebda element fuq il-politika tal-impigi, l-lebda element ġdid, u laqas huwa ċara li illi meta titkellem int fuq il-ftehim fil-prinċipi, inti eh, għandek intenzjoni ta' faċċad din il-kwistjoni. Għal daqstant qabel ma tippreżenta l-programma l-Kummissjoni tkun ħaġa tajba nħoss li tippreżentah lill-Kumitat l-ewwel. Nista inwedek, bla dubju, illi jiena se niddefendi program xira illi jaġġorna il-kwistjonijiet u jamlu program iktar modern u jiena jina ninkoraġġa li kunem rol iktar attiv, iktar proattiv illi għanna namlu bl-involviment ukoll tal-parlament. Jina naħseb illi l-ewwel net taħna għanna in nikonsidraw il-programm fl-isfond tal-tibdiliet reċenti, ridu namlu enfasi fuq l impigi u fuq il-mainstreaming. Il-dimensjoni e, tal impigi e, orizzontalment fil-Europa kollha Eh, u fil-politiki kollha tal-Ewropa. Irridu nerġaw naħsbu fuq il-miri tagħna ġenerali għal perspettiva tal impigmi meta niġu għal programmi iktar ġenerali, per eżempju il-kwestjoni li għandhom xaqsmu la protezzjoni tal-ambjent u risposti li għanistaw natu għalihom. Rridu nħarsu lejn tibdiliet strutturali li involvu, rridu namlu enfasi fuq kif eh, namlu ġestjoni ta' dimensjoni tal impigmi minna u l-qoddim. Grazie. Il-grupp SD issa issur Terkas. Ċerkas. Nilqa li sur Andor. Jina zgur li l-lum għet nidħlu fazi ġdida ta' kooperazzjoni fejn se niprovaw naliminaw it-ħassib li jeżisti fuq l-Europa Soċjali. U aħna rċevejna kummenti minn ċittadini fuq il paġna web tagħna u kien hemm żewġ mistoqsijiet importanti. L-ewwel net id-direttiva fuq il-ħaddiema. Aħna rajna eżempi ta' każi illi ġew konsiderati u għanna problemi mhux biss fl-implementazzjoni ta' direttiva imma e, e, e anki bl-interpretazzjoni għax id-drittijiet fondamentali fil-karta u e, e, e, il-leġizlazzjoni tal-xol qed jiġu minati jridu neliminaw il-teddidiet u l-ambigwitajiet. U tieni fuq il-ħin tax-xogħol. Fil-aħħar mandat dina għanda dina għanda effett fuq il-saħħa u l-sikurezza. U s-sur Barroso dal-aħħar tkellem fuq dawn il-punti forsi di tistatina idea tal-direttiva illi il kommissjoni għanda intenzjoni um, ti prezenta fuq il ħinta eh, ta' fuq il-ħaddiema. Nixtieq eh, nispjega għalek l approċċi għaj fuq dawn il-kwistjonijiet għasek importanti u kritiċi u il direttiva tal-posted workers jina nħossi li l-oriġini ta' din il-leġislazzjoni hija żewġ importanti. Waħda hija li nipromovu l-mobilità u l-oħra li niprotteġu id dritti tal-ħaddiema. Jina naqbel, illi, il-problema fondamentali f'dawn l-aħħar snin, u inti tagħmel referenza wkoll għal eh, sentenza tal-qorti, hija l-interpretazzjoni ta' dawn id-direttivi. Kien hemm każijiet komplessi u diffiċli tal-aħħar u hemm ħafna każijiet li mhux spess jiġu diskussi f'dawn il-fora. Imma joħol mbagħad problema jekk per eżempju il-posted workers jistaw jispiċaw fil-ħabs jew ikun hemm tilwim diffiċli li fihom jista' jkun involut anki l-gvern. Nasib li l-ewwel biċċa xogħol għandha tkun illi ikolna evalwazzjoni e, e, tal-impatt soċjali komplut irridu ninvolvu l-partit soċjali u l-imsieħba soċjali hemm bżonn ta' approċ dit fl-opinjoni tiegħi fuq din il-kwistjoni u anki forsi fuq affarijiet oħra u dan infisser b'dan infisser anki fuq direttiva tal-ħin tax-xogħol. Fuq id-direttiva tal-ħin tax-xogħol ukoll inħoss li huwa importanti ħafna li jkun hemm eh, evalwazzjoni tal-impatt soċjali eh, komplut u nħallu Eh, il-possibilità li l-imsieħba soċjali jitrattaw dan il-sujġet. Jina eh, żgur li fuq iż żoċ taħat se jisiru sforzi biex naslu għal xi forma ta' ftejim. Imma għana nifmu koll il-fat li il-modell soċjali Ewropew huwa diversifikat ħafna, forsi nistgħu nitkellmu fuq modelli, mhux fuq modell sussidjarjetà, rridu niftakru fiha wkoll huwa importanti nħoss illi nkunu realistiċi anki fuq l-istennija. Grazzi, Sur Ser Cerkas. Għandek mistoqsija ta' follow-up? President, jina kontent illi għanna starrija tal-komissarju u mux tal-president, għax kieku l-president kienet teħel. <laughs> Jena kontent li ħat inkluzi l-evaluazzjoni soċjali u ser federazzjoni tajma, ma nom li zgurek inti inti xles taħdem mal-membri biex tiżgura li dimensjoni soċjali u drittijiet tal-ħaddiema jiġu konsiderati fuq l-istess livell. Bħadrittijiet ewlenin tal trattatu anki bħal elementi ekonomiċi tal-trattat għada Ewropea. Ija kwestjoni komplikata. E, u anke ħafna kwistjonijiet individuali e, li jina lest li tħol fil-parlament u anke mal-membri individuali e, u membri tal-gruppi differenti tal-komitat. Grazzi ħafna, fisem il-liberali signora Hardan. Grazzi, President, eh, il-warnosnar tajjeb, komissarju nishtiq nil-akal dan ismiħ. Zewx mistoqsijiet. l ewel wahda fuq il-tweġiba eh, bil-miktub ta' tini mistoqsija. Meta nitkellem fuq l-importanza dejjem tikber ta' globalizzazzjoni u rabta dejjem iktar espliċita tal-politika soċjali u ekonomika eh, fuq livell Ewropew u nazzjonali. Nishtiq tispjega iktar fuq ir-rabta bejn il-politika ekonomika u soċjali u x'inizjattivi tista' inti tipproponi biex inkomplu fuq dan il-qasam. It-tieni mistoqsija tiegħi fuq il-carers tal-familji b'mod partikolari. Wieħed minn ħamsa jew sitt eh, ħaddiema għandhom responsabilitajiet ukoll għal eh, parenti eh, iktar anzjani Eh, ħafna drabi jiġu esklużi mill-forza tal-ħaddim mħabba din responsibilità U għam diffikultajiet u koll li għandhom dawn il-carers, flessibilità, ah, possibilità li jaħdmu inqas. Eh, Il-Komissjoni għanda intenzjoni ta' med referenza esplicita fuq il-carers eh, fil-komunikazzjoni fil tagħhom se jkun hemm anki possibilità li jiġu inklużi fil-fond soċjali l-impatt tal-globalizzazzjoni. Għanna nużaw l-istrumenti kolla illi għandi għad dispożizzjon fil-portafol tijaj u dan l-aħħar il-font ta' globalizzazzjoni soċjali ġi imwaqqaf u regoli ġew aġustati skont iċ-ċirkostanzi u naħseb li huwa possibbli li nużaw dan il-font f'każ ta' eh, eh, problemi gbar bħal eh, telf ta' impiegi. E l-istrumenti finanzjari ta' dan il-portafoll jistaw jiġu tużati, kif diġa eh, ġara. Jina ħossu koll li direzzjoni ġdida jgħalli nimpenjaw ruħna f'dialogu internazjonali, nista' għandu anki forsi globali, bħala l-użat tal-krizi issa għanna l-istrutturi tal-G20, illi fihom il-ministri tal-, -G20, xol se jkunu involuti wkoll. L-ewwel wieħed se jkun fil-Washington f'April. Jiena nħossi li f'dan il-dialogu globali għandna eh, naraw li huma l-opportunitajiet li għandna biex nirrepreżentaw l-interessi Ewropej u l-valuri Ewropej fil-ambitu soċjali. biex inkompli fuq it-tieni mistoqsija. Il-carers bla dubju dan huwa suġġetti li għad iridu nħarsu mod iktar serju minn qabel. U parzjalment huwa relatat mal-kwistjoni tal-popolazzjoni li qed tixjih fl-Ewropa għandna popolazzjoni li qed tixjih u il-pensjonanti għandhom bżon ta' kura speċjali u bżon Eh, ta' istituzzjoni ġodda forsi u miex biss l-attenzjoni għal eh, anzjani li hija importanti biex natu eh, l eh, ma imma rridu u eh, din il-kwistjoni li konsidrawa minnaħa tal-kapacità fiskali tal-gvernijiet. Din hija u mod intelligenti biex nimxu u dimċu li narfu il-xol ta' dawn in nies li huma carers li jihdu sib l ansjani fil-djar taħħom, il-membri tal-familja u anki dawk li mumiex. E, e, e, ġi interromput mill-president u issa qed nerġaw naddu għasnjura njura Harkin. Inti taf fil fond ta' globalizzazzjoni kien mitra lejn il-komissarju għal xie tensjonijiet fil-politika soċjali se ninterrompik tajt il-President għax il regola hija il inti għandek mistoqsija Wahda u u żid fuq il-mistoqsija. Inti bħalissa qed qed tagħmel mistoqsija ġdida. Però il-Kummissarju qed tajt Sinjura Harkin għamel referenza għalija di Mela allora jina naqbel mal-presidenza jien nista nagħmel mistoqsija komplementari fuq il-carers. Eh, inti dal-ħodu tkellimt fuq is-sostenibilità ta' sistemi ta' pensjoni u l-popolazzjoni li qed tixieħu. Jiena nittama, Kommissarju, illi f'din id-definizzjoni se tinkludi anki l-carers. Għax ħafna carers kellhom jirrinunċaw għax-xogħol u jitilfu il- ħlasijiet tal-pensjoni u jina tama li dan eh, huwa qasam li inti ħad titkellem fuq ħadd ħadżommu f'moħħok meta titkellem fuq is-sostenibilità tal-pensjonijiet bla dubju, jgħajt il-komissarju. Il-Green eh, Paper li ġej jessa fil-rebija se jitratta fuq din il-kwistjoni minn naħat tal pensionati U naħseb illi bla dubju aħna irridu naraw jekk hemmx esperjenza biex ninvolvu il-carers fl-eligibilità ta' dawn l-iskemi. Ver, Madame Jean Lambert. Grazzi fisem il-ħodor, Signora Jean Lambert. Aħna l dak l-intijed dwar mainstreaming u l-impjigi il grupp tiegħi u mħasseb li għandna komissarju li huwa impenjat dwar l-inklużjoni attiva tad-diġi tiegħu tal-impjigi u l-affarijiet soċjali fl-oqsma relevanti kollha tal-politika. Aħna mħasba dwar din l-erożjoni gradwali kif qegħdin naraw aħna. Nista' nitkellem dwar l-ekonomija, s-saħħa, bosta eżempji, iżda jinser nitkellem dwar it-tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli li wkoll għandu miri għas-sena 2020. Għanna bżon ta' bidla li mhux biss teknoloġiji ġodda iżda li ngħaddu minn teknoloġiji qodma l dawk aktar effiċenti, u kull ħaddim isir konsu b'mod ambjentali. L-inizjattivi kollha sissa dwar dan jidher illi ħadditom ħaduhom il-partijiet l-oħra tal-Kommissjoni u mhux in-naħa tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali. allora inti kif ser tagħti rwol eh, bis-sens fil-Kummissjoni biex inti titratta dawn il-kwistjonijiet illi issa donnom għaddew għall partijiet oħra tal-Kummissjoni. Jina naħseb illi l-ewwel qabel kollox aħna rridu nistabilixxu kooperazzjoni tajba bejn il-kummissarji relevanti. ma jfissirx idu niffurmaw xi gruppi ma jridu stabilixxu il-koordinazzjoni. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar sur Sinjora Hidegard u sur Potoċnik. Mbatt, hemmhekk ikunu nistgħu naraw kif aħna nistgħu nittrattaw l-impjiegi eh, li ħarsu l-ambjent. Jiena nista' nimmaġina illi fil-portafol tiegħi kun nistgħu nsibu strumenti finanzjari li kun jistgħu jappoġġaw dawn il-bidliet li inti tkellem dwarhom. Yeah, I'd like to, to pick up though this. Uh... nitkellem dwar mhux biss il-modi formali, iżda l-gruppi, l-gruppi ta' ħidma fid-DG u issa għanna dawn l-working groups kif nafu metu ma ser jiltaqaw il-rizultati li joħorġu minnom fejna dimensjoni ta' trasparenza li inti semmejt biex għanna nkunu nafu x'inti tagħmel. Jien nistantenni illi jien mhux biss ser nkun disponibbli ma ser jkun lest illi niddiskuti fejn jiena qed nara li s-servizzi kun qed jagħmlu progress u dan ikun fl-interess tal-Parlament u għalhekk jiena ser nkun qed naġġornakom dwar dawn il-kwistjonijiet mod regolari. Grazzi. Issa fisem il-gwe l-onorevoli Zimmer. Grazzi l-wara nofsinhar tajjeb. Din hija sena Ewropea kontra l-povertà u l-esklużjoni soċjali. Sena l-oħra l-Parlament vota rapport biex jipromovi l-integrazzjoni soċjali u jiġielet il-faqar. L-aktar il-faqar fost it-tfal fl-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni għamlet weda li tressa rapport dwar dawn is-suġġetti. Jew eh, għamlet weda wkoll li jkun hemm font illi ikun jista' jippermettilna li konna flus biex ngħinu li tfal joħorġu mill-faqar. Aħna nħossu illi għandna bżonn ta' benchmarking aħjar u ta' skrutinju aħjar dwar dan. L-iktar dwar il-kondizjonijiet ta' ta' dawn it-tfal. Inti bħala kummissarju nominat ser tagħmel biex timplementa dan malaj kemm jista' jkun f'konformità mal-proposti li għandek kem semmejt. I think we have you to use uh, this year. Iva, din is-sena ġiet dedikata għal kwistjoni li niġġieldu l-faqar u l-esklużjoni biex aħna nqajmu kuxjenza dwar il-faqar in ġenerali iżda l-iktar dwar suġġetti fejn dawn il-problemi jidru l-aktar. U jina naħseb li l-faqar fost it-tfal u għamil wahda, mill-iktar problemi gravi Kulħadd jaf illi it-tfal meta jkollhom erba' jew ħames snin hemmhekk diġà jkun deċiż kif ser tkun il-bqija ta' ħajjithom. U xi ħadd feta daqshekk tenera ma jkollux attenzjoni min-naħa tal-familja, kundizzjonijiet soċjali, mela allura il-bqija ta' ħajtu ser tkun diffiċli ħafna. Jena naħseb li l-Komissjoni hawnhekk tista' tirrappreżenta dawn l-opinjonijiet b'mod miftuħ ta' koordinazzjoni. Jena naħseb li aħna rridu nġbru id-dejta niprofdu analiżi l-istati membri u naraw li nsewu fejn naraw il-problemi. fil-koordinazzjoni bil-miftuħ aħna irridu nuru dawn l-eżempji, irridu għom il-kulħadd u nifirxu l-prattika tajba. U niprofaw nejdu l-istati membri biex iwaffqu il miri tagħhom. Jena naħseb li il-politika tibda t-sir serja meta l-istati membri waffu l-annijiet tagħhom u aħna rridu nħedġu dan. Tixtieq tirrispondi? Jiena kont qed nistaqsi biex narek il-Kummissjoni hijiex lesta li tikkontribwixxi għal fatt li tkun standards komuni soċjali biex niżviluppaw kriterja konġunta għabbażi ta' xiex aħna nkunu nistgħu nagħmluha ċara meta u kif irridu nieħdu xi tip ta' azzjoni marbuta mal-welfare. Għanna bost organizzazzjonijiet illi għalunna illi il-faqar tal-enerġija qed issir problema serja li nagħmlu xaħġa ħaġa dwarha. Hemm bosta proposti, lista sija ta' proposti kif dan nistgħu nagħmluh. Inti ser titratta din il-kwistjoni? X'tissuġġerixxi l-Kummissjoni li aħna nistgħu nagħmlu b'mod prattiku? Jiena ma studjajċ kif l-enerġija marbuta mal-kwistjoni tal-faqar, għaliex jiena żgur illi hemm problemi aktar serji. Jien naħseb l-approċċ xira ikun illi ninkludu dawn il-punti l-ġodda iżda f'ħafna stati membri f'ħafna reġuni hemm problemi marbuta mal-iskola, l-impjiegi, l-aċċess għal kura tas-saħħa, il-kura tal-familja u politiki soċjali oħra. Li sepp li tikonna viżjoni mifruxa u jina naqbel li aħna rridu ndaħlu dawn il-kwistjonijiet il-ġodda kollha. Grazzi. Fissem li sija Rissul Herman. Grazzi, Signor President. Aħna fil-grupp tal konservativ Ewropej mħasba minħabba l-impatt tal-politika tal impiegi l-iktar dwar mobilità tax-xogħol u flessibilità tal-pagi. Rajna ħafna regoli li żidu għal l-ispejjeż soċjali u naqsu l-mobilità u flessibilità. L-iktar id-direttiva dwar il-ħin tax-xogħol, l-aġenziji tax-xogħol u anke l-proposti dwar il-ħaddiema eh, tqal. E, jekk inti taf xaġa dwar l-ekonomija tifhem illi jekk jonqos il jizdit ix-xogħol jon tonqos id-domanda li jassa, dak li aħna għadin nippruvaw namlu huwa li nżidu s s ser tagħmel inti dwar dan. Għana wkoll ħasma dwar l-adjustment fund tal globalizzazzjoni. F'xi każijiet dan jaddi l-impjiegi minn stat membru għalliħor, bħal per eżempju l-kas ta' Del Finlanda. Inti kif ser risolvi din il-problema? Concerning regulation in general, I don't think it's... Uh, Dwar mistoqsija tijak, jina ma naħsibs illi aħna qegħdin zidu l-pis fuq in-negozji, aħna qegħdin inħarsu il negozji nindirizza kwistjonijiet bħal saħħa u sigurtà dawn huwa kwistjonijiet importanti U anka jekk ħafna kwistjonijiet ta' politika tal-impjiegi u politika soċjali għandna sussidjarjetà il-gvernijiet tal-istati membri huma responsabbli iżda huma jridu joqogħdu attenti fuq livell Ewropew dak li għandu xaqsam responsabilità tagħhom. Jiena ekonomista huwa minnu. Iżda jiena ma narax illi x-xogħol huwa fost il-kumditajiet Aħna niddiskutu l-prezzijiet tal-karozzi, tal-kodba, tal-amara. Hemmhekk hemm iktar spazju fejn il-prezzijiet jiċċaqalqu. Ma nistgħux niddiskutu il-prezz tal-xogħol għaliex hemmhekk qed nitkellmu dwar it-tħul tan-nies, dwar il-lajxin tal-familji u għalhekk irdomlu d-distinzjoni bejn meta nitkellmu bejn il-prezz tal-xogħol u l-tħul. Il tal-persuni. Dwar il-fond ta' globalizzazzjoni, dan huwa strument pjuttost ġdid. Jiena naħseb rridu niġbru l-informazzjoni kollha, nanalizzaw l-evidenza u naraw fejn nistgħu nsibu xi nuqqasijiet. Jiena naħseb li dan il-font kien innovazzjoni tajba ħafna u kien tajjeb biex indirizza s-sitwazzjoni tan-nies li spiċċaw qiegħda. Dan kien lan tiegħu. Jekk il-miżati tal-konsulta u ma wis naqbel miegħek iwa rridu naraw din il-problema fid-dettal iżda għalissa m'għandix opinjoni b'saħħitha dwar dan. Grazzi. Inti tidher li m'intix tifhem li meta iżid id-drittijiet ta' dawn il-ħaddiema hemm eh, Wieħed qed inaqqas id-drittijiet ta' dawk illi huma qiegħda għalhekk jiena nixtieq ngħidlek li inti qisek qed tagħlaq għajnejk għar-realtajiet tad-dinamika tas-suq tax-xogħol inti ma tgħidx li kont membru ta' Partit Komunista, inti editur ta' gazzetta, inti kontra kriterji ta' mastri, kontra NATO, inti tirrikonoxxi illi ser ikun hemm eh, parti kbira minn dan il-Parlament illi jħoss illi dawn il-fatturi ipoġġu f'dubju kemm inti tajjeb għal din il-ħatra. Ikkolli ngħid illi inti eh, eh, dak li għadek kemm tgħid huwa xi ftit esaġerat mhuwiex tajjeb Għadda kem tajt wa xiftit i u ma nasibx li minuta u nofsina nista' nindirizza dak kollu li għadda kem tajt issa u nistgħu għom b'mod separat. Grazzi fissem il-grupp FD is-Sinjura Bizzotto. Lodwa tajba sur kummissarju. Inti qed illi ser taħdem sabiex l-inizjattivi tal-Kommissjoni dejjem jirreflettu l-ħtiġijiet tal-ħaddiema. Jiena xi ftit imħasba minħabba li hemm nuqqas ta' konsiderazzjoni min naħa tiegħek fil-konfront tal-problemi marbuta mal-immigrazzjoni ekstrakomunitarji fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea inti titkellem ħafna dwar l-impjiegi, faqar, drittijiet soċjali tal-ħaddiema iżda qatt ma konsidrajt il-ħtieġa li twaqqaf l-immigrazzjoni billi t-poġi twassal wassal xej il-kwoti ta' immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u dan wassal għal ħafna Ewropew li tilfu xogħolhom. Li tħalli l-bibin miftuħ kif għamilt intissa fisser tkun qed tinjora minn punti vista tal-impjiegi illi m'hemmx post għal kulħadd u għalhekk toħroq il-premessi għall-esklużjoni jistgħu wasol konflitti soċjali. Xiftit ta' xhur ilu President Barroso fl-laqgħa mal-grupp tiegħi għall immigrazzjoni hija riżorsa għall-Ewropa. Jina ngħid li mux hekk. Huwa ma rrispondix il-kellima tiġi interrotta il-kummissarju hekk jogħġbok. Dwar l-immigrazzjoni. jiena ma, ma toġobnix din il, il, dan il-kunċett ta' fortress Jina nemmen li l-immigrazzjoni irridu narawa bħala problema komplessa li f'kuntest globali tal-ekonomija globali u mhux biss narawha bħala problema iżda bħala sors. Spiss tistgħu taraw li l-immigrazzjoni toħloq soċjetajiet aktar onja, l-immigranti iġibu aktar abiltajiet, U fl-istorja tal-bniedem minn dejjem kien hemm l-immigrazzjoni xi darba jew oħra jew f'xi perjodi partikolari. Dawn ħolqu tensjoni iżda naħseb li huwa importanti li naraw illi hemm naħa pożittiva ta' dan kollu. Huwa minnu illi mill-esperjenza riċenti l-iktar f'pajjiżi fejn kien hemm reġim ta' immigrazzjoni aktar liberali, issa hemm xi problemi. L-ewwel ġenerazzjoni iżda anke it-tieni ġenerazzjoni ta' migranti ma jistgħux integraw fis-soċjetà u għalhekk aħna rridu naraw din il-kwistjoni b'aktar dettall. U għalhekk l-inklużjoni tal-lajnija fil-quċċata tal-aġenda u qed taqa' taħt il-portafol tiegħi issa. U għalhekk jiena se nagħti attenzjoni mill-qrib għal dan. Iżda mhux eh, Dan mhux ser nagħmlu bl-intenzjoni ta' l-esklużjoni. Jiena ser naħdem mal-Kummissarju Maestro Moreding Reding biex eh, nara innaħa naħa legali u dik soċjali ta' dawn il-kwistjonijiet u nara kif dawn nistgħu nittrattawhom b'mod konsistenti. Allora kif qed taħseb inti jidher se jkun hemm reviżjoni sħiħa profonda tal-politika tal-immigrazzjoni m'għandux nisottovalutaw l-effetti soċjali dan jista' jkollu. Xtieq nagħmilek mistoqsija oħra. Ħafna persuni spiss sabu kien minħabba l-appoġġ tal-nukleju familjari tagħhom. Grazzi wkoll għal xi tifdil privat illi kellhom huma u billi ma komplewx jikkonsmaw Ek joġbok, inti tittamil mistoqsija wahda mbatta ġi tirritorna dik il-mistoqsija mux tamil mistoqsija ġdida. Din hija mistoqsija oħra li hija marbuta ma dan ukollu. Il-kriżi waslet għall-okkażjoni li turi kemm il-familja hija l-bennina tas-soċjetà e- b'mod ekonomiku u morali. Inti x'evalwazzjoni se tagħmel tal-familja minħabba li din kellha importanza deċiżiva biex tiġġielet l-effetti tal-kriżi ekonomika. Jina naqbel irridu neħdu sip il-familji Jina naħseb li dan il-portafol f'perjodu qasir ta' żmien għandu ħafna strumenti li jistgħu e, b'xi mod jappoġġaw il-familji dak li nistgħu nagħmlu wa naħdmu mal-gvernijiet tal-istati membri nħeġġuhom u ngħinuhom jekk hu possibbli biex jagħtu każ aktar il-familji jieħdu ħsieb il-familji estiżi b'aktar minn żewġ titfal l-ispis itejbu l-lajxin tal-familji biex huma joħorġu minn kondizjoni soċjali diffiċli. Grazzi Danjala il-mistoqsijiet tal-koordinaturi, issa ser naddu għal-mistoqsijiet tal-membri l-oħra. L-ewwel mistoqsija fisem il-grupp eh, PPE eh, mis-Sinjura Sari Esaja. Surandor f'din il-kriżi finanzjarja għandna bżonn ta' strateġiji konkreti biex intejbu l-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej. Inti kif tara l-flessigurtà? Kif taħseb li marbuta mal-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej? U fit tweġiba tiegħek tista' wkoll hekk jogħġbok tagħti definizzjoni ta' flessigurtà. Għaliex ħafna nies jifmuha b'mod differenti u fit tweġib oriġinali tiegħek inti għat li tappoġġa il-flessigurta jekk hija interpretata b'mod tajjeb u meta tkun u inti meta taħseb li din hija interpretata blaqwa mod. Il-flessigurta huwa terminu diffiċli fil-lingwa tiegħi pereżempju huwa diffiċli li wieħed jitraduċija. Din hija kombinazzjoni ta' żewġ eh, kunċetti flessibilità u sigurtà U din tfisser li jekk xi waħda minn dawn it-tnejn ikunu enfasizzati żejjed din tista' twassal detriment tal-impjiegi u l-ħarsin soċjali. U għalhekk aħna rridu nindirizzaw dan l-anijiet fl-istess ħin. Iżda dan ma jfissirx u għalhekk jiena tkellem dwar interpretazzjoni ħażina, dan ma jfissirx illi din ser tkun responsabilta biss tal-individu din hija dwar kif in-negozji huma organizzati dwar eh, fatt li rridu nistabilixxu kuntatt aħjar bejn in-negozji u l-individwi u għalhekk il-punt ewlieni hawnhekk huwa il-kuntratti aktar flessibbli għall-impjegati iżda wkoll it-talim għal matul il-ħajja biex wieħed jiffaċilita l-abiltajiet tal-individwu jiġu użati biex huma jkunu jistgħu jiffaċċjaw sfidi ġodda jew inkella transizzjonijiet potenzjali matul ħajjithom. Hemm ħafna punti oħra pal pereżempju politika tas-suq attiv tax-xogħol. U aħna wkoll qegħdu nitkellmu wkoll dwar liema tip ta' ħarsin soċjali jinsab fl-ekonomija u x'inhuma l-iskemi ta' benefiċċju tal-impjegi. Jena naħseb li l-flessigurta Enet ħafna intraprizi f'dan l-aħħar perjodu biex huma joħorġu mill-kriżi. Dan għaliex id-dialogu u l-organizzazzjoni bejn min iħaddem u l-ħaddiema kien xiftit eh, aħjar u għadġusta ruħu għad ċirkostanzi. Aħna rridu u li nitilfu l-kapital uman u għalek aħna rridu nappoġġaw l-kompetitivita. Il-kompetitivita u l-ekonomiji, it-kabir tal-ekonomiji u ma kwistjonijiet essenzjali meta ħnet nimpruvaw inżidu l impiegi Inti taqbel ma approċċi ekonomiċi komuni biex nżidu l-postijiet tas-sol, per eżempju, pajjiżi fiż-żona euro, u ma jridu jibbażaw l-approċċ tagħhom fuq kriterji ta' Maastricht ukoll fuq il-patt ta' stabilità u tkabbir. Inti dan tirrispettah inti tirrispetta l-approċċ ekonomiku komuni. Jien naħseb li meta nitkellmu dwar koeżjoni fl-Ewropa, aħna qegħdin nitkellmu dwar koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali inti qed titkellem dwar il-koeżjoni ekonomika unek u kif napplikaw dawn il-prinċipji. Jena naħseb huwa importanti li nżommu l-prinċipju regoli komuni iżda rridu wkoll napplikawhom b'mod responsabbli. Dak li rajna issa permezz tal-kriżi huwa li l-Kummissjoni għamlet id-deċiżjonijiet ġusti dwar il-patt ta' stabilità u tkabbir. Meta tieħdu deċiżjonijiet dwar il-politika fiskali matul il-kriżi. Għalhekk naħseb li importanti jkollna regoli komuni, iżda l-applikazzjoni tar-regoli dejjem trid twieġeb għal ċirkostanzi attwali. Dwar il-kriterji ta' Maastricht din hija kwistjoni ta' uniformità. Jekk dawn il-kriterja li ġew maqfa madwar eh, 20 sen ilu, u miex applikabli fi ċirkostanzi kollha. Grazzi fisem is-soċjalisti is-sur Kofferati. Grazzi sur President. Sur Andor inti sħaqt illi trid tikkontribwixxi permezz tal-promessi tal wedittijak tiegħek għat-twettiq tal-istrateġija għall-Unjoni Ewropea tal-2020. Din hija intenzjoni tas-sew tajba, inti taf għaliex fakkartunna kemm ftit ilu illi wieħed mis-soġġetti ewlenin effett ta' din il-kriżi eh, drammatika li kellna huwa dak tal-qatt f'perjodu medju, perjodu ta' tul ta' żmien twil. Din hija relevanti u wis probabbli li mhix se tissolva f'perjodu qasir ta' żmien. Irrid inkun naf jekk inti taħsib li huwa meħtieġ il politika tal-Unjoni u b'mod il politika li għandhom lan illi jisprunaw il-ħolqien ta' aktar postijiet tax-xogħol jekk iridu ikunu suġġetti ta' sistema ta' inċentivi u sanzjonijiet biex ikunu effiċenti. unemployment indeed is a severe problem now and uh, il-qatt il bil-ħaq huwa problema gravi bħalissa ser tibqa' magħna minkejja li aħna nagħmlu sforzi kollha tagħna. Irridu nippruvaw nibdlu x xejrijiet tal-qatt, iżda min-naħa l-oħra irridu nibdlu x xejrijiet Iżda ma rridux narġaw naħsbu approċ ġdid għal dan. Jina naħseb illi aħna pala għan għal tul ta' żmien rridu nżommu din l-idea. Iżda rridu nsibu wkoll immu laqwa mod biex aħna noħorġu minn din il-kriżi biex nimmenimizzaw kemm jista' jkun l-impatt tal-kriżi fuq l-impjiegi Mbagħad irdu naraw kif nistgħu nindirizzaw problema ta' impjiegi f'pajjiżi fejn il-qad diġà kien problema qabel il-kriżi. Jiena naħseb importanti naraw tmeninijiet, id-disajnijiet, dawn diġà din diġa kienet problema kien hemm bosta pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Illi anke f'perjodi ta' suċċess kellhom qatt ta' 10% jew iktar Jena nasib li din hija problema. Jidun nsibu modi kif innaqsu l-livell ta' għat. Ovvjament ħafna minn dan ser jisri fuq il livell ta' stat membru. Li nikkoordinaw il-politika tal qat għandu jgħin biex aħna dan indirizzaw. Ma rridux nifukaw biss fuq l-Unjoni Ewropea għaliex hemm diversità kbira jdu nirraġunaw f'termini ta' pajjiżi f'termini ta' setturi f'kull grupp. l obiettivu della piena occupazione per essere l Lan ta' dan biex jiġi mwetta għandu bżon ta' tkabbir kostanti u konsistenti. Biex dan ikun għan kredibli hemm bżon ta' azzjonijiet konkreti u kol ftul qasir ta' żmien u għalhekk jena naħseb il-koeżjoni soċjali u waħda mill-missisin ta' kull mudell kompetittiv. U dan qed naraw skont il-kondizzjonijiet twali, inti għamilt bosta proposti li rridu jiġu mwettqa flimkien ma' dawk ta' komissarju oħra. Inti ma taħsibx li jkun meħtieġ li jkun hemm xi koordinazzjoni li tikkonvolġi wkoll il-Parlament fl-użu ta' dawn il-wedit biex tagħti aktar effiċenza il-dak illi jinvolvi l-kummissarji uniċi iżda hemm bżonn ta' eh, għaqda bejn il-kummissarji biex ikunu jistgħu jiġu mwettqa. Kifet fil-diskors introduttorju tiegħi jiena ser ikolli naħdem il-qrib mal-kummissarji responsabbli mill-industrija l-affarijiet ekonomiċi monetarji jiena jkolli ngħid illi dawn huma l-portafolli ewlenin illi jiddefinixxu l-politika Ewropea. Skont dwar il qat jiena jkolli ngħid illi l-portafoll tiegħi huwa xi ftit limitat huwa jista' jindirizza in-naħa tal-provista ma dak jiġri fuq in-naħa tal-domanda jiddependi fuq il-portafolli oħra u għalhekk jiena ser naħdem magħhom il-qrib, ser nitkellem ma' Sur Tajani Surren dwar kif nista' nixpruna l-investiment. Ġifieri mhux biss rati kbar ta' tkabbir 3 dan huwa għan ambizzjuż, iżda l-ewwel irdu naslu hemmhekk biex inkunu nistgħu nitkellmu dwar rati u għalja ta' tkabbir ekonomiku, mbagħad irdu naraw x'nistgħu nagħmlu biex noħolqu aktar investiment fl-Ewropa.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 naraw li l-SMEs għandhom rwol importanti ħafna għaliex huma dawk li jimpjegaw ħafna minn nies fid-disabilità, b'diżabilità. Aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li niggarantixxu livelli preżenti eh, ta' xogħol. Jekk taraw li kien hemm 75% tnaqis ta' 75% fl-appoġġ eh, tal-pagi tindunaw li din waslet għal sitwazzjoni ferm diffiċli għal dawn in-nies. Jina nixtieq inkun naf x'għandhom xi jgħidu s-sur Barroso s-sur Almunja dwar dan u ma qalu li din taqa' taħt kompetenza nazzjonali, però jiena nixtieq inkun naf mm, x'inhi sitwazzjoni xi risposti għaliex huwa tajjeb li rrevedu l-liġi tal-komunità U nixtieq nkun naf kif ser tagħmlu dan, x'għandkom f'moħħkom biex tagħmlu dan u kif intom tistgħu tippromovu il-kreazzjonijiet tax-xogħlijiet. Fir-rigward tar reviżjoni tal leġiżlazzjoni jien għadni ngħid dan għalissa, però nixtieq nanalizza dan iktar fid-dettall. Jiena naħseb li mhijiex aċċettabbli li gruppi vulnerabbli u dajfa fis soċjetà li jinkludu nies b'diżabilità kol jiġu affettwati jew fuq livell ta' gvern jew inkella fuq livell eh, tal-kumpanija u tlaqtu mbagħad iktar għal mill-kriżi naħseb li hija xi ħaġa mhux aċċettabbli. Din hija xi ħaġa li mm, jew taqa' ta' kompetenza nazzjonali jew dik tal-Unjoni Ewropea. Issa minħabba l-fatt li l-Unjoni Ewropea titzetta kwistjonijiet ta' antidiskriminazzjoni, ovvjament iva hemm xi ħaġa xissir fuq livell Ewropew f'dan ir-rigward. U ovvjament rridu nikkooperaw, rridu nikkonsultaw lill istati membri dwar il-prassi u biex naraw x'nistgħu nagħmlu. Jena nishti uh, eh, nfassizza l-fat li jem 50 miljon persuna b'dizabilita li jiexu fit territorju tal-Unjon Europea, l-Ungerija, fil-Vant tal-Europa, u fil-fat design mija minnom mijom xedin jahdmu. Jena naħseb li jem bżon kbir li nieħdu azzjoni ta' malajt, għaliex l esemis għandhom taw l-appoċ, għaliex ekk ma taw dan l-appoċ u ma musser jkun jistaw jimpiegaw nis disabilita F'pajjiżi fl-Ungerija pereżempju hemm regoli dwar l-impjiegi ta' persuni b'diżabilità u jekk in-nies il-kumpaniji ma jirrispettawx dawn ir-regoli jistgħu ehm, jiġu penalizzati. Issa forsi f'pajjiżi oħrajn qegħdin ehm, jappoġġaw il-kreazzjoni ta' xogħlijiet. Inti li ma taħseb li hija l-aħjar soluzzjoni? Iż-żewġ għażliet huma importanti u ma tamilx differenza f'opportunitajiet hemm f'xi stat membru partikolari, ovvjament hemm tradizzjonijiet f'kull stat membru u tradizzjonijiet huma differenti fl-istati membri differenti. Hawnhekk jekk nitkellmu dwar il-politika tal impliki soċjali ma nistax nara li hemm lok għalfejn nagħmlu qabża daqse kbira issa, però naħseb li l-gvernijiet għandhom ikunu responsabbli fl-istati membri kollha biex ikunu jistgħu ikollhom prestazzjoni aħjar u joħorġu b'soluzzjonijiet aħjar meta nikkumparaw mal-soluzzjonijiet eh, tal-passat. Dan il-vojt li hemm bħalissa huwa wieħed kbir ħafna u għaldaqstant naħseb li rridu nappoġġaw li nieħdu azzjoni, rridu nagħmlu minn kollox biex titjed azzjoni. Fisam l-essendi is-sur Fredrik Dardenek joġbok. Grazie, Signor President. Kommissarju. Dinja, is-sena Ewropea l-ġlieta kontra il-faqar kif diġa għedna u l-anijiet politiċi biex innaqsu il-faqar għandu jiġi definit eh, mod ċar fuq kull livell biex nevitaw uh, każijiet estremi ta', faqar u nwafqu dan iċ-ċiklu. Fir-rigward ta' dan is-suġġett inti semmejt kemm importanti li jkun hemm metodu miftuħ ta' koordinazzjoni li jkun iktar viżibbli għall inklużjoni soċjali. Inti kif ser taġixxi f'żewġ qosma? L-ewwel, fl-inklużjoni soċjali tar-Roma li jiġi msemmi minnek stess kif ser tkompli x xogħol li beda l-Kummissarju ta' qablek dwar dan u t-tieni punt huwa dwar il-povertà ta' fost it-tfal. Aħna inna nipruvaw nidġildu dan il-fenomenu, pero dan um, għadu um, fenomenu kbir ħafna u issa wasal iż-żmien li jkun hemm rekomendazzjoni fuq il-faqar fost it-tfal għabbażi tal-informazzjoni li jiena smajt din tista' tkun xi ħaġa li l-Presidenza Belġana uh, ser tappoġġa u nimmaġina li anka inti ser tappoġġa inti għandek f'moħħok li tipproduċi xi ħaġa li tista' tgħin f'dan ir-rigward. L-ewwel domanda dwar ir-Roma. Jiena nixtieq eh, nirringrazzja l komissarju Spidla, komissarju ta' ta' qabli għaliex eh, għajem din il-kwistjoni tar Roma fuq livell Ewropew. Ovvjament din eh, saret xi ħaġa kwistjoni viżibbli ħafna ħafna iktar minn qatt qabel permezz tal-tkabbir, però nixtieq nenfasizza l-fatt li di mhijiex problema soċjali biss għalhekk imsejħa stati membri l-ġodda għaliex hemm popolazzjoni għolja ħafna f'xi stati membri il-ġodda xorta waħda hemm problema fl-Ewropa kollha u irridu nindirizzaw b'dan il-mod b'approċċ strateġiku. Hemm xogħol diġà qed isir mis-servizzi bħalissa b'mod koordinat immexxija mill-DG eh, tal-impjiegi u qed f'xogħol flimkien ma' Sinjura Redding dan nista jista' jkollna iktar koordinazzjoni u iktar viżibilità mm, f'dan ir-rigward fuq livell politiku. irridu nassistu il-programmi tal-Istati membri biex ikonna iktar inklużjoni u integrazzjoni soċjali. Minħabba li diġà tkellimt dwar povertà fost it-tfal qabel, jiena nixtieq nagħmel konnessjoni bejn dawn iż-żewġ domandi. F'pajjiżi bħall-Ungerija, mi fejn jiena, iż-żewġ problemi huma marbutin ħafna flimkien u jiena grat li il-Presidenza Belġana edha tipprepara ħafna fuq il-faqar fost it-tfal u jiena lest li naħdem maħom fuq dan il-sujġett. Grazzi. Grazzi, komissarju nominat, għal risposti tijak u forsi biex nżidu madan dwar eh, l-inklużjoni soċjali. Inti taħseb li l-anijiet u rekomendazzjonijiet fuq eh, tul minimu jista' jkun xaġa viabli fost l-istati membri, jiena naħseb li rridu naħdmu fuq eh, tul minimu. Di però mhijiex xi ħaġa li allura nista' nimprovvizza u ngħidlek hekk. F'ċertu pajjiżi naf li hemm leġiżlazzjoni tal-tħul minimu ġifri il-minimum wage irridu naraw x'esperjenza għandhom dawn il-pajjiżi fir-rigward tal-minimum wage u pajjiżi oħra li m'għandhomx din tip ta' leġiżlazzjoni. Din hija kwistjoni ta' politika tal-istati membri u irridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà meta nkunu qed nippruvaw nintroduċu dan it-tip ta' standards. Grazzi ħafna, kummissarju nominat. Nisċiet naddilek il eh, naddi kelma li sinjor li ni edha eżat warajk. Grazzi ħafna. Inti temmen li dawk li miħomx edin funjoni huma ripprezentati sew fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet, inti taħseb li um, id-nies għandhom id-dritt li għażlu jitlux fi trade union jew le. Id-drittijiet huma l-istess fuq għal nies li mhumiex dawk li huma. Aħna id-diskutejna per eżempju fuq id-direttiva tal-ħin tal-xogħol il-Working Time Directive Inti semmejt qabel l-drittijiet tal-ħaddiema. Però ħafna ħaddiema jixtiequ jagħmlu l-overtime. B'mod volontarju. Nixtieq insaqsik jekk inti taqbilx jekk il-ħaddiema għandhomx id-dritt li jagħmlu l-overtime. L-għonet, minħabba li għanna Unjoni Ekonomika u Monetarja, naħseb li l-opt-outs ma ġenerali u ma laħjar soluzzjonijiet. Aħna rridu l-ewel naħsbu dwar regoli li fil-prinċipju jistaw jidu applikati f'kull pajjiż. Pero jekk hemm xi tip ta' uh, ostaklu fundamentali biex jiġu applikati Mm, tiġi applikat regolamentazzjoni Ewropea fil-pajjiż iva mbagħad hemm il-possibilità li mm, ikun hemm l-opt-out. Forsi opt-out eh, temporanjament. Iridu wkoll indaħlu eh, dimensjoni tal-ħin meta nikkonsidraw dawn il-kwistjonijiet u nżommu f'maħna negozjati diffiċli Dawn però m'għandhomx jaffettwaw id-drittijiet fundamentali. Jekk pereżempju dan jitratta id-dritt uh, biex tidħol f'unjoni uh, ta' uh, trade union pereżempju jew le naħseb li l-kwistjoni ta' drittijiet dija kwistjoni ta' drittijiet fundamentali u mm, din il-kwistjoni hija l ħaġa importanti. Issa fir rigward tal-overtime uh, volontarju, Din hija kwistjoni li għanna nanalizzaw. Minix ċert jekk konklużjoni ġenerali u l-approċ tiegħi u li jekk din hija xi ħaġa volontarju f'ċertu perjodu ta' żmien u f'kuntest tal-Working Time Regulation aħna għandna xorta waħda insibu modi ta' kif niproteġu id-ħaddiema minħabba kwistjonijiet ta' sigurtà u saħħa. Allura rridu natu lok għal arranġamenti volontari li però ikun hemm xorta ċertu kundizzjonijiet, ċertu limiti. Grazzi ħafna inti taf li l-abbozz tar rapport mhux pubblikat tal-Kummissjoni jgħid li hemm 14 stat membru li qegħdin jużaw l-opt-out. Ħafna mill-istati membri edin jiejdu li mġikunem l-opta u out et jitkelmu dwar multiple contracts u għafna fajt simili nishtiq u kon nitkellem dwar il-Working Time Directive, taħseb li hemm possibilità li nieħdu settur tas saħab mod separat u wkoll noħorġu biktar proposti u il-Working Time Directive u nanalizzaw biss is-settur tas saħa u l-ebda settur ieħor? Jiena naqbel biss li meta aħna nerġaw indaħlu l-Working Time Directive li konna approċ ġdid u l-approċ settorjali jista' jkun wieħed mill-aspetti li jista' jkun minnu ovvjament nitalmu x'kienu d-diffikultajiet tal-attentani l-attentati ta' qabel biex namlu reviżjoni tal-Working Time Directive. L-opt-out naħseb huma riżultat ta' realtajiet differenti fi stati membri vari u rridu nieħdu dan in konsiderazzjoni meta inkunu qegħdin diskutu um, din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Issa fisem il-pepe, is-Sinjura Bastos. Grazzi ħafna. Senior President, Kummissarju nominat, Bħalma taf, il-qat fost iż-żaza fl-Unjoni Ewropea żdied ħafna fl-aħħar sena. 5 miljun żażuh żażduha m'għandhomx xogħol fl-Ewropa. U is-sena l-oħra il-Parlament Ewropew adotta rapport u emenda fuq il-budget dwar dan is-suġġett u isġerixxa il-kreazzjoni ta' ekkim sejjaħ Erasmus First Job Program li huwa simili għal Erasmus normali iżda li jgħin lin nies biex jiksbu l-ewwel xogħol tagħhom. Id-domanda tiegħi hija dwar dan. Kummissarju nominat, inti konxju ta' l-eżistenza ta' dan il-proġett u jekk iva, inti ippreparat lest li tibni dan il-programm Erasmus First Job u x'miżuri konkreti inti lest li tieħu biex tiġġielet il-qat fost iż-żaza u wkoll biex tibni uh, u tassigura li jkun hemm biżejjed ċolijiet għal żaza. Grazzi. Ma nafx b'dan il-programm sissa, jiena naf biss uh, bil-programm Erasmus U nixtieq nippjana dwar dan il-programm, pero però dan ikun eh, din tkun opportunità tajba biex il-Parlament jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u jiena interessat ħafna fi proposti speċifiċi. Ovvjament l-inizjattiva fl-aħħar mill-aħħar hija x-xogħol tal-Kummissjoni u allura naħseb li din hija xi ħaġa li għandi nanalizza għaliex il-kwistjoni tal-qatt fost iż-żgħażagħ hija kwistjoni Eh, gravi ħafna f'ċertu pajjiżi u f'ċertu pajjiżi din tilħa il-35% li afferm għolja u din hija riżultat tal-kriżi u kol edha teddet l-ġenerazzjoni ta' zaza minħabba din il-krizi. Jekk dawn it-tip ta' proposti jistaw jgħinuna mhux biss biex nevitaw l-ar situazzjoni iżda wkoll biex ikonna soluzzjonijiet tajbin allura jiena ċert li jiena ser nappoġġa dan il-punt u għana wkoll il-fond soċjali li jista' jkun utli ħafna għal dawn l-anijiet. Grazzi ħafna, komissarju nominat. Jiena jiddispjaċini li jent ma kontx konxju ta' dan il-programm li fil-fatt E, jixraq lu rikonoxximent u appoġġ mill-komunità. Nispera li inti titalem malajr dwar dan il-programm. Nixtieq ukoll nenfasizza punt ieħor li huwa ta' tħassib li għandu xieqsam mal-xogħlijiet e, fost iżgħażagħ. Hemm ħafna żgħażagħ li jixtiequ jisibu l-ewwel xogħol tagħhom però Eh, xi iż-żgħażagħ ma jsibux xogħol fl-istati membri, sempliċement ma jeżistux dawn ix-xogħlijiet. U allura eh, x'nistgħu x'tista' tissuġġerixxi lill-istati membri li ma jistgħux jipprovdu dawn ix-xogħlijiet liż-żgħażagħ? Dak li għana nappoġġaw u huma il-programmi tal-Istati membri li qegħdin jippruvaw jipprovdu uh, xogħol għal dawn il-komunitajiet eh, esklużi. Allura dawn il-pajjiżi għandhom bżonn programmi speċifiċi immirati għalihom u hemm esperjenza tajba ħafna f'ċertu stati membri f'dan ir-rigward hemm xogħol uh, ta' esperimentazzjoni biex jindirizzaw uh, dawn il-żoni rurali u il-fond soċjali jgħatem, pero jekk stat membru jiproponi suġġeriment tajjeb, allura aħna iva nistaw natu fondi għal dan il-proġett. Grazzi ħafna fissem il-pepe mill-ġdid is-Sinjura Jazoflaka Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju fil-diskors tijak inti enfasizzajt il-situazzjoni prezenti li aħna ninsabu fija. Jena naf li meta inti tkun trid isir kummissarju għal um, l impiegu l-affarijiet soċjali inti eh, tkun qed tistenna li kunem viżjoni viżjoni tajba xaħat li jibda jaħdem mill-ewwel. Allura jina rrid risposti konkreti xaħat li jrid jimplementa il-politiċi differenti jrid ikun jaf juża strumenti differenti bħal pereżempju l-Fond Soċjali li ġie kreat xi snin ilu, bosta snin ilu. U anka qabel ma qabel il-kriżi da ma kienx effettiv ħafna dan, dan il-font, allura inti kif se t-modernizzah dan il-font? U taħseb li ser teskludi il-Fond Soċjali mill-politika tal-koeżjoni mm, kif għamlet il-Kummissjoni preżenti u kif ser tuża il-Fond tal-Aġustament tal-Globalizzazzjoni. Il-Fond Soċjali huwa element importanti ħafna tal-politika tal-koeżjoni il-koezjoni hija kunċett wisa ħafna. Aħna nitkellmu dwar koezjoni territorjali, soċjali u ekonomika u din hija parti mill-koezjoni soċjali u ser tibqa' hekk. Hemm possibilitajiet għal regolamentazzjoni aħjar regolamentazzjoni iktar autonoma tal-fond soċjali, pero ma naħsibx li din tista' u jew għandha tiġi separata mill-kunċett tal-koezjoni. Il font ukoll jista' jiġi immodernizzat huwa possibbli li soluzzjonijiet ġodda u innovattivi jiġu introdotti, pal per eżempju uh, engineering finanzjarju. Diġa hemm esperjenza u għalfim dwar dan u hemm possibilitajiet biex il, eh, il bank ta' Investiment Ewropew eh, ikun jista' jieħu dan fidej Hemm programmi bħal Jasper suġessika Jessica li għandhom arfin tajjeb ħafna ta' kif niprovdu ċer tip ta' finanzjament li huwa ferm tajjeb. Spiss aħna nikrejaw separazzjoni kbira ħafna bejn l-ekonomija ta' suq u segmenti tal-ekonomija eh, oħrajn u għanna nevutaw din il-ħaġa għaliex jekk ċertu attivitajiet u ċertu partijiet tal-ekonomija għandhom jiġu finanzjati minn sorsi pubbliċi, allura għandu ikunem konnessjoni u għandu jinata ċans li dawk li qed jiġu finanzjati mod temporani minn sorsi pubbliċi jirġaw jitlu fil-mainstream tal-ekonomija tas-suq. komissarju nominat jiena ikolli nammetti li jiena mm, ma tantx jiena ċerta minnek u jekk mm, għandi dubju kemm ħatkun taf xtamel jekk jiena nivvutalek iktar tard għaliex dwar eh, is-soluzzjonijiet eh, ma tantx hemm eh, soluzzjonijiet tekniċi ma tantx hemm kontenut dak li qed tajt. Hemm noqqas ta' referenza għal swieq ta' xogħol u ċertu fondi memx grupp wiesa ta' nies li qed jibbenifika hemm biss gruppi żgħar li qed jibbenefika dak li qed tgħid inti. Kif ser tibda din is-sitwazzjoni allura? Minix ċerti jekk fim sew id-domanda. U ċar li madwar 9 u 10 miljon persuna kull sena jiġu appoġġati mill-Fond Soċjali din hija u tibqa dan huwa u jibqa instrument importanti ħafna u sinifikanti jiena indikajt bej wieħed u ieħor kif nistgħu nimmodernizzaw dan. Ovvjament mhux fil-bidu tal-Kummissjoni għaliex l-ewwel ftit xur tal kummissjoni għandhom jiġu dedikati għal li liju 2020 un bat iktar tard eh, inkun nistan dedikaw dan iktar xar dan. Grazzi u issa għall smd is-Sinjura Jutta Steinrock. Sur Andor, fil-kommenti bil-miktub tijak inti tkellimt dwar medzi importanti ħafna ta' kif nitrattaw il-krizi ekonomiko u finanzjarji. Inti x'taħseb jandom għandhom jagħmlu l-istati membri biex jibbilanċjaw il- u kif jisibu eh, il-bilanċ tagħhom mingħajr ma jitilfu wisq xogħlijiet u mingħajr ma jkun hemm ħafna konsegwenzi żiena għal ħaddiema tagħhom. Bħala riżultat tal-kriżi finanzjarji, finanzjarja f'ċertu problemi kien hemm problemi bil-pensjonijiet. Inti x'sert x'għandek f'moħħok li tagħmel biex issalva u tiħossib il-pensjonijiet ġewwa l-Ewropa. L-esperjenza ta' bosta stati membri hija differenti ħafna fir rigward ta' l-impatt tal-kriżi u s-sitwazzjoni fiskali tagħhom is-sigurtà soċjali u il-pensjonijiet mod partikolari. L-ewwel net il- Kwistjoni ewlenija li nse tkun kif ser nikkopra ma' surori l ren u sur tajani dwar l-exit strategy di miex eh, sfida individuali eh, għalija eh, ta' kif għandi niħossib l impiegi fil-flexit period, din hija kwistjoni tal-kulleġġ kollu, din hija kwistjoni ta' kooperazzjoni u ovvjament mhijiex primarjament uh, taħt il-mandat tiegħi iżda qiegħda fidejn is-sur Ren ta' kif huma huwa jikkoordina il-politiċi makroekonomiċi f'stati membri individwali b'mod partikolari fejn il-kriżi kienet uh, eh, il riżultat il f'deficit eċċessiv. Fl-opinjoni tiegħi dan ser ikun proċess eh, meqjus ħafna u ma nibda raġuni għalfejn għanna noqogħdu naġlu wis. Naħseb li l-miżuri kollha ta' appoġġ li ġew ikkreati u introdotti fl-aħħar snin biex eh, l-ekonomija ma sirilix sara u kol biex nwafqu il-qat, zida fil-qat, dawn għandhom jiġu irtirati bil-mod ħafna u il-gvernijiet għandhom jenataw il-ħin u avvizi dwar dan biex jagħmlu dan u rridu noqogħdu attenti ħafna fuq is-sitwazzjoni tal-impjiegi. Tal Is-sistema tal-pensjonijiet soffriet ħafna f'ċertu pajjiżi, mhux fil-pajjiżi kollha, però huwa minnu li jem, li f'ċertu pajjiżi il-valur nominali tal-pensjonijiet eh, uh, ġi imnaqas pala riżultat tal-rispons tal-krizi. Skużawni, mux se ikona zmin bizziet għal eh, domanda follow-up. Is-sinjura Steinrock. Fil- term leġislativ li għadda biex nerġa' mmurru l-pensjonijiet ma kienx hemm ftehim dwar it-transferability jew portability tal-claims tal-pensjonijiet, inti ser terġa' tajjem din il-ħaġa, ser titratta mill din il-ħaġa, iva, ċertament. Din ovvjament hija kwistjoni li hija konnessa ma' bosta kwistjonijiet fis soċjetà u fis-suq tax-xogħol, il-mobilità hija waħda minnhom u l-oħra hija l-età li qiegħda dejjem tikber irridu naralizzaw dan dan il-punt iva u dan ser ikun il-punt ta' tluq biex nerġgħu morru lura għal din il-kwistjoni u infasslu uh, timetable aħna qed nippjanaw li Iva ser jkun hemm il-possibilità biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, però Iva il-portability issue Iva ħamorru lura għalija ċertament. Grazzi ħafna, issa fisem il-ħodor is-Sinjura Turunen. Meta wieħed is risposta xejn wahda dajfa li għat għabellu l-użu tal e eh, permetti li naġra niġilura fuq dan il-punt. Et nara li dinja waħda mill-ikbar sfidi għall-Unjoni Ewropea bħalissa u għek marne xinnix nafaċawa blaħjar mot inkunu għet nitilfu ġenerazzjoni. Meta rridu nqisu illi l-politika ta' xogħol li deċiża fuq livell nazzjonali, li ma passi konkreti inti bħala kummissarju nominat se timpenja ruħek biex din il-problema tiġi affaċċata u koordinata fuq livell Ewropew. Lima miżuri ta' koordinazzjoni inti għandek f'moħħok tintroduċi fil-post ta' xogħol ġdid tiegħek. Eja, il-miżuri ta' politika għandhom ikunu prezentati mill-gvernijiet tal-istati membri għax eh, wieħed għandu bżonn jiftakar li hemm ħafna diversità Jina naqbel li il-qat tal-żaza hija kwistjoni kbira, mhux f'kull pajjiż, e, fil-maġġoranza tal-pajjiżi, però rridu nejnu il-dawk illi għandhom kriżi ikbar ta' qat billi nagħtuhom dejta u analizi u rakkomandazzjonijiet għabbażi tal-esperjenza fejn f'dawk il-pajjiżi fejn din hija risolvuta aħjar. E-, hija kwistjoni ta' edukazzjoni wkoll, probabbilment ikun hemm deficit ta' opportunitajiet ta' edukazzjoni u taħriġ dawn il-pajjiżi u għalhekk għandhom jifmu dawn illi huma qed jissograw mhux biss li jkollhom e, problemi soċjali fil-żmien il-qasir, e, hekk ma jinvestux sew, ma se jkollhom anki problemi strutturali fi żmien it-twil u aħna nistaw nofru l-appoċ, l-appoċ finanzjarju. Iva, s-apport appoċ finanzjarju. Jiena ma jidirx li dinja bizzejiet ċara biex nifhem il-vizjoni tiegħek fuq dan. Għanna wieħed għandu bżonn ta' kummissarju tal-għada brida għawija biex wieħed jimxi l-qudiem għax dinja situazzjoni ġdida. Għanna bżonn ta' strumenti ġodda u għanna bżon fl-imkien. Nishti. irid ikonna ideja ġodda inti lest tagħmel task force speċjali għazzaza eh, biex ikunem inizjativi inizjattivi immirati għaż inti se taħdem biex tizgura mux biss impigi imma impigi ta' kwalità fost iż-żgħażagħ. Jiena qed nitkellem fuq passi konkreti hawnhekk sur Jiena lest nikkonsidera dawn il-ideat kollha din hija ukoll parti mill-dmir ta' servizzi illi għamlu il-proposti, però jiena kontent illi dana jista' joħroġ mid-dialogu mal-Parlament illi nistaw naħorġu agenda minn dan id-dialogu. Naħseb illi dawn affarijiet jistgħu jiġu diskussi anki ma' kummissarji oħrajn, imma naħseb li l-possibilitajiet li inti semmejt bħal pereżempju task force ta' Zaza u l-earmarking tal-fondi hija ħaġa illi aħna nistgħu nistudjaw. Grazzi ħafna. Sur komissarju nominat. Essa uh, eh, il-Viċi President eh, Thomas Mann. Sunander, fl-ewwel ta' Mejju tal-2011 illi mm, dal-waqt jasal se jkun hemm se jtemmu il-limitazzjoni tal-ċaqliq ħieles tal-ħaddiema. Wasalna sensila ta' regolamenti li kisissa kienu flessibli bizzejiet, però minna l-oħra fl-istati membri iktar eh, odba hemm l-ewwel aċċettazzjoni tal-regoli tal-Unjoni Ewropea u fl-istati ġodda hemm eżenzjonijiet Eh, biex eh, jevitaw eh, din il- dan, dan, dan il-fat tal-bibin maluqa għal ħaddima li ġejjin minn min, min stati membri oħrajn. Uh, Però ħafna drabi l-Istati membri mandomx bizzejet informazzjoni fuq dan, e, da, dan il-fatt. F'se tagħmel inti biex tiżgura li ma, ma, ma, ma, ma jkunx hemm effett taqata fuq l-Istati membri li f'daqqa waħda jsibu ruħhom qudiem problema li jridu jaċċettaw kil ħaddiema minn postijiet oħra. Iva, fil-periodu ta' subija jiena dejjem studjajt l-istħarriċ Eh, importanti fil-fat din il-biza mill-mobilità fl-Unjoni Ewropea imkabbra kienet dejjem zejda u il-possibilità li wieħed jiċċaqlaq minn pastar liħor biex ikollu xogħol aħjar eh, kienet eh, sovrestimata. Jien naħseb illi fil-perjodu li ġej aħna għandna Mm, se naraw it-tmim ta' dawn arranġamenti temporanei mm, ma xi mill-istati membri u naraw il-imbat se jkunem e, ċaqliq ħiles totali tal-ħaddima u jekk dana se joħroq tensjonijiet iridu nħarsu lejn l-evidenza u naħseb li l-evidenza li għanna għalissa hija e, illi kollox meċi skont l-istennija u eh, dawk il-pajizi eh, fejn il-ħaddima eh, ġejjin mill-lekk sejħa stati membri ġodda f'dawk il-pajizi eddin ikun hemm benefiċċji kbar minn din l-immigrazzjoni. Din da xej vaga, sur Kommissarju, forsi tista' titkellem iktar mod speċifiku. U element wieħed f'din il-limitazzjoni kien il-kwistjoni tal- xogħol mhux dikjarat, dan ix-xogħol inneħħi protezzjoni mill ħaddima u u anki e, inaqqas anki tħul ta' taxxa e, fl-istati membri li ospitaw dawn il ħaddima Dawn il-kwestjonijiet għandhom jieġu affaċċati e, per eżempju fil-industrija tal-bini e, e xie strumenti tista' proponi biex dawn li stati membri jkunu jistgħu jintroduċuhom. Jina meni jiskur li fimtek eh, perfettament fil-mistoqsija tiegħek ta' traduzzjoni. Jina eh, nasib illi u għaveru illi mħabba fil mobilita għanna nħarsu lejn is sikurta soċjali kif hija provduta l-ħaddima li ġejjin minn pajis għal-ieħor li jċarqu minn pajis għal-ieħor. Jien għandi bżonni kolli eh, l-evidenza tal-evalwazzjoni tal-impassa soċjali eh, biex nara kif qed jaħdem qed taħdem din is-sistema ġdida qabel ma noħroġ bidejatu inizjattivi ġodda. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Grupp Soċjalista Demokratiċi is-Sinjura Jakon Sari. Aħna kollha nafu illi l-modelli tal-ħajja tal-nis, specialment tal-nis tal-ħajja tax-xogħol, dmidlu ħafna drammatikament f'dawn l-aħħar eh, snin. U dawn waslu għal faqar u was insikurezza, eh, specialment fuq ix-xogħol. Jina l-mistoqsija tiegħi hija Surander, tista' ettina fiduċa totali li inti ħaġġib miżuri biex tiġilet kontra il xogħol prekarju u faqar fil-xogħol li ma se jkunu il-passi tiegħek fl-istrateġija flessikurtà fl-Unjoni Ewropea biex tiżgura l sikurta fl-Unjoni Ewropea. Il-problema tal-foqra l-ħaddima biex neċessarjament marbuta mal fl-sikurta. L-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija il-kwistjoni tal xolijiet prekarji li għandna swieq ta' xogħol frammentati f'ħafna pajjiżi hemm bosta nis ħaddiema f'ċerti impigi mingħajr drittijiet suffiċenti garantiti. Għal dastant, l-għura għanna naraw xinuma l-possibilitajiet li wieħed naqqas il-perċentuali tal-suq eh, prekarju hemm benefiċċju naturalment, hemm element pożittiv illi ċerti arranġamenti atipiċi eh, f'ċerti arranġamenti atilici, atipiċi, però eh, ċerti nies li huma esposti għall-inċertezza u, u dina hija ħaġa li għandna nafaċċaw mm, fid-dialogu kostanti mal istati membri. Is-sur Oli u inti semmew, semmejtu illi semmejtu illi illi dal-aħħar qed nitkellmu aħna fuq il-ħdurija, fuq il fil-politika u fuq il-tkabbir intelligenti. Tista' tiċċara xi fissru dawn il-kunċetti jekk jogħġbok? green growth, il-tkabbir il aħdar u il-tkabbir intelligenti. Il-konċett ta' impiegi ħodor intelligenti jiġi mill l-ideja li nħarsu lejn l-tibdil strutturali li ġej mill-tibdil eh, klimatiku nħarsu lejh b'mod pozittiv u biex biss naraħ biss bħala problema bħala nefqa bħala spiża, bħala pis, imma naraw bħala opportunità, bħala ħaġa pozittiva biex niżviluppaw eh, impiegi li huma li jimxu mal-ambjent u eh, li huma favorevoli għall-ambjent u eh, speċjalment fil-bini eh, fil- fil-industrija tqila fejn tranzizjoni għal ekonomija ġdida ta' karbonju baxx se joħloq attivitajiet biex nevitaw din il-produċu eh, CO2 eh, zejiet u ma noħol ux emissjonijiet li lem il-limiti accettabli. Iridu dawn il-kwistjoniet nafaċawhom fit-taħriġ E ġi interrott il-kellim mill-President. Fisem il-gwe is-sur Patrick Leħjarik. Em zida fil-profitti tal-borsa il-negozji u l-banek e, u fl-istess ħin il-situazzjoni tal-impigija dizastru, għal dastant jien nixtieq nitolbok nistaqsik jekk inti taqbilx li aħna għanna nintaqaw fl-imkien biex nipreparaw direttiva għallinatu eh, setat ulterjuri lil eh, gruppi biex iwaqfu dawn is-sensi ammas f'dawk il-kummerċi li qegħdin jagħmlu profitt. Inti għandu jkollna direttiva Eh, biex ikun hemm inċentiv biex innaqsu il-ħinijiet tax-xogħol f'dawn il-każijiet. Hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna eh, fuq l-użu ta' direttivi meta niġu għal inizjattivi ġodda. Ridu però nkunu disponibbli għal eh, ideat ġodda biex inwaslu għal prassi. Jekk il-settur ta' kooperazzjoni, skużani, jekk il-settur kommerċali jissaħħaħ għaliex il-krizi tider li spiċċat f'ċerti setturi din hija ħaġa tajba, aħbar tajba. Però eh, aħna il-mod kif iridu naħdmu magħhom huwa li napplikaw prinċipi u niprovaw noħolqu irkupru illi joħloq anki impigi. L-irkupru il-problema hija li ma jkunx hemm impjiegi. Illi anke jekk l-industri jerġgħu jagħmlu profitt, se jkun hemm perjodu illi jiġi illi jżid il-produttività u tkabbir però ma jirriżultax neċessarjament fiktar impjiegi. Komissarju, dan huwa propju dak li rrid ngħid jien dinija krizi għal xuħut ma mux għal kulħat. Hemm ċerti nis li qed jagħmlu ħafna flus e, u qed jibnu l-profitti u e, sadattant il-ħaddiema qegħdin bisenzja. Għal daqstant jiena il-mistoqsija x'miżuri tista' tieħu u tagħti l kunsilli ta' relazzjonijiet industrijali biex inwaqfu din essenzja u biex innaqsu il-ħinijiet ta' xogħol minflok. L-esperjenza e, fl-opinjoni tiegħi li kien hemm sissa kienet tajnuna biex naddu mill-krizi. Jina naħseb li dina kienet waħda mill-odda illi enitna namlu aġġustamenti iktar flessibli tal kumpanniji eh, biex nerbu l-krizi. U rridu nħedġuhom biex jużaw dan il-sistema u nħoss li l-Kummissjoni m'għandha xejn iktar ma tista' tagħmel iktar xej aħjar minn dan f'dan il-qasam. Grazzi, issa fissim il-ECR, Essur Bokros, grazzi. Grazzi, jina jataw. Komissarju nominat, inti taf li f'ħafna pajizi fl-Unjoni Ewropea, meta wieħed is l-amministrazzjoni pubblika ċivil, servizz ċivili, hemm rabta ma' servizzi soċjali. Issa, e raġuni illi dinja interessanti, jekk wieħed iħalles lej żewġ kwistjonijiet il-politika soċjali u l-politika tal-impigi, hemm ħafna kontradizzjonijiet li jistgħu jkunu wieħed kontra l-ieħor flok ma jgħinu xuxin u jimxu jitfit. U għaveru illi il-politika soċjali tista forsi kolla impatt fil-protezzjoni tal-xolijiet eh, eżistenti u twaqqaf il-ħolqin ta' impjegi ġodda, pero jista' japplika anki il-kontrarju, inti kif tara din il kwestjoni illi nirsolvu dawn il-problemi eh, illi ġew konfuzi hawnhekk, hawnhekk għandna il-fondi soċjali u dak tal-aġġustament tal-globalizzazzjoni, però ma ma, ma jisseparawx dawn l-istrumenti. Aħna l-impiegi nkunu nistgħu ngħinuhom jekk il-politika soċjali is-saħħa u mhux id id-dajjef is ta' xol. Grazzi. Jena nemmen illi Bazikament, hija kombinazzjoni tajba din tal-politika soċjali u politika tal impegi U hija ħaġa tajba li dawn iż-żewġ politiċi kunu farmonija bejnietom. U għaveru illi f'ċerti każijiet ċerti regoli li għandhom xasmu mal-impiegi jew inkella ċerti stennijiet soċjali ma ġewx effissati b'mod xiera u jwaslu għal problemi fil-impiegi, però mhux vera da fuq livell makro. E, hemm ħafna eżempi fl-Unjoni Ewropea ta' każijiet fejn sistema soċjali wiesa ħafna li għandu ħafna pro eh, dispozizjonijiet ta' welfare jaħdem tajjeb ħafna, pero u fl-istess ħin eh, l qatu għabax. baxx. Però eh, kas u ukoll illi fl-istess ħin qed jikkoraġixxi il-produttività da stanti xogħol mhuwiex bħala spiża u mhux qed jiġi ikkonsidrat taħt lenti negattiva meta iwassal għal protezzjoni soċjali u għat-taxxi imposti fuq ix-xogħol, però jekk inħarsu lejn il-bilanċ differenti nistgħu ngħidu li dan jfisser illi qed nagħmlu impigi ta' kwalità aktar oli. Olja, waħda mir-regoli ta' taxxa, per eżempju, hija li m'għandhomx jagħmlu kompetizzjoni fil-budgets billi naqsu l-spejjeż tax-xogħol imma għandhom jiġi konsiderati bħala investiment fil-kapital uman u għandhom jagħtu fil-fatt valur miżjud. Naqbel mal-komissarju nominat għax fil-fatt aħna jekk nitkellmu fuq il-kwalità tax-xogħol dan huwa importanti daqs il-nefqa fuq ix-xogħol hemm ħafna eżempi fl-Europa ta' investimenti fil-kwalità tal-forza ta' xol u din hija ħaġa importanti biex nespandu anki suq ta' xol Però jekk inħarsu minna ħal-ohra lejn il-politika tal-edukazzjoni u tal-taħriċ, mux tistess bħal politika soċjali u għaddan pat differenti għax jekk lejn il ħaddima mingħajr ħiliet u ma se jkunu iktar mill-qutax ħafna mill-impjegi qed imorru lejn Ċina bħalissa. Allora il- kwestjonija, forsi din aħna għanna eh, nefaċawa b-istrumenti tal-edukazzjoni tal-politika soċjali. B'ċirkustanzi li għanna dimna bħalissa qed tikkontribwixxi għal zida tal-onja fid-dinja li naraw il-prosperità wara kollox fl-Indja u fiċ-Ċina. Inti tkellimt fuq il ħaddima blaħiliet li huma se batum il fat li il- l-impiegi se jmorru lej l-Indja u postijiet oħrajn u forsi hemm bżonn ta' interventi fl-Ewropa. Ma dax ifisser. Ifisser li irridu natu daqqatajit opportunitajiet għal dawn in-nies li m'għandhomx ħiliet biex ikollhom aċċess għal taħriġ u għal eh, xogħlijiet ġodda għax jiena naf eh, illi kien hemm dal-aħħar ristrutturazzjoni tal-suq tax-xogħol. Grazie. Essa fisem il-grupp għalda, il-sur Benamias. Jina rajt fil-istqarriet tijak li għamilt qabel li inti għandek intenzjoni tħares li servizzi soċjali u pubbliċi u jina din ħaġa nil-qaħħa, ħaġa importanti li l-Kommissjoni ġeddet l-approċ taħħa sissa kien hemm dubi u inċertezzi fuq dan il-punt. L-ewwel net fuq is-servizzi soċjali b'mod ta', ta interess ġenerali kien hemm eh, tentativi differenti biex l-affarijiet jitbidlu blada u minn bil-ħeffa il-reforma ta' servizi pubbliċi, l-adozzjoni ta' direttivi biex inkunu nistaw imbidlu l-status tal-servizzi ta' interess ġenerali, servizzi soċjali Eh, eh, kif nistaw aħna nikkonsolidaw l pozizjoni tagħna u inti x'għandek f'moħħok tagħmel meta nitkellmu fuq eh, l-ekonomija soċjali qed nitkellmu fuq kulħadd, kull min jaħdem għal ġit komuni. Inti per eżempju lest biex tiġilet ħalli ikun hemm status legali reċiproku ugwali indaqs anki fil-negozji Inti semmejt żewġ setturi, il eh, servizzi u l-ekonomija soċali, peress li eh, u matnej tnej soċjali għam minni ħawadhom fl-imkien ma għandhom iżommu ruħom separati daw. Eh, ħaġa li tista' twaqqaf is-servizzi soċjali li tista' tgħin is-servizzi soċjali minn naħa tagħna hija li nagħtu qafas soċjali ta' kwalità biex niżviluppaw prinċipi però rridu nħaqqisu wkoll id-diversità tal-istati membri illi jistaw kunu fuq livelli differenti ta' svilupp ekonomiku. U eh, hemm diversità kbira fuq dan, però nistgħu naħdmu lejn qafas ta' kwalità biex niżguraw illi ikun hemm aċċessibilità u kwalità u eh, eh, disponibilità f'dan, eh, f'dan is-sens. L-ekonomija soċjali hija ħaġa li nixtieq nikkonsidra blenti ġdida fil-periodu li ġej. il konvinzjoni tiegħi personali hija li dan is-settur għandu jiġi appoġġat, għandu jiġi eh, promos hija kwistjoni ta' ħol ta' xogħlijiet imma anki fuq il-valuri soċjali, il-kooperazzjoni u l-komunitajiet li qed jippruvaw E jaffaċaw dawn il-problemi b'dan il-mod. Forsi ma konċ specifiku bizzejiet, din il-Komissjoni u l-Parlament Ewropew Sur Benamias Eh, jekk inti trid li eh, jifmuk, inti eh, għandek titkellem iktar bil-mod. Għadini ah, il-problema, Iva, dini hija l-problema. Nipprova nitkellem bil-mod, Sinjura President, per ħaġa diffiċli. Ħalli ripeti, aħna kollha qegħdin nistennew bħala membri tal-Parlament inkunu minn fejn inkunu, illi jkun hemm direttiva fuq servizzi ta' interess ġenerali illi jgħidulna se jkun permess fil-finanzjamenti meta tqabbilha mal-finanzjamenti ehm, privati u pubbliċi. ċerti kollegi illi fl-aħħar mandat ħadmu fuq riżoluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet e u sar ħafna xogħol, però jiena ma kellix risposta ma eh, fuq dan il-punt. Eh, kien bil-mod bizzejiet issa, kont tkellimt bil-mod bizzejiet issa, mux propju tajt il-President. Fuq din il-kwistjoni, nishtiq emżon naħdem mal-Komissarju tassu intern u il-kontribuzzjoni tiegħi tista' tkun illi nikkonsidra dimensjoni soċjali u l-għaniet li huma eh, li jina eh, tkellim fuqhom qabel disponibilità, l-aċċessibilità u li nagħtu l-kwalità u din hija fondamentalment dana jidħol taħt id-dossier tal-su intern. Grazzi. Fisem il-grupp EPPISA naddu għas-Sinjura Gruni. Grazzi. Komissarju nominat. Tkun idea tajba illi il-Komissjoni tħares issa lejn l-emerġenza ta' sogri ġodda illi għandhom xasmu mal-health and safety fuq il-xol. X'għandek moħok tagħmel fuq dan. U ktar speċifikament kwistjonijiet ta' muskolari u tal-iskeletru illi qed jiżviluppaw bħalissa li li waslu għal eh, żewġ terzi mill-mart okkupazzjonali. X'se tagħmel inti? Dana ġara bejn l-2007 u l-2013. Eh, x'ġara sissa l-istrat strategija li ħattala din is-sena se jkun hemm rapport taħt il-Presidenza Spanjola u forsi irridu naraw hekk hemmx bżonn ta' azzjoni tal-komunità hawnhekk x'miżuri pratiċi qed tipproponi biex teleb din il-problema. U li mhuma l-miżuri u meta. Din hija l-intenzjoni tiegħi eh, biex eh, naċċelera x-xogħol f'dan ix-xogħol f'dan il-qasam u nġib eh, leġiżlazzjoni ġdida. Hemm ċarament iżida fil- mart muskolari u skeletali, per eżempju, illi irrit insemmi. E, hemm ħafna nies li huma affettwati e, f'dan il-qasam e, tip ġdid ta' xogħol tal-uffiċċji u teknoloġiji ġdida tal-kompjuter edha tintroduċi problemi ġodda li huma marbutin mal-pożizzjoni bil-qeda tal-, -tal Eh, ta' dawn il-ħaddima. U dan għajwassal għal mieta biljuni u rridu nejnu l-persuni li ġo affettwati minn dan u anki rridu naqsu anki nefqa eh, biex inqassar. Nishtiq jena nara eh, skadenza piuttost rip. Hemm bżonn nimxu l-qudiem f'din is-sena fuq xi wieħed jew żewġ eh, suġġetti u għandi bżon naturalment l eh, appoġġ tal-Parlament biex inkun nista' immexxi dawn l-inizjattivi. Merci, mais je n'entends pas les mesures euh, concrètes que vous souhaitez. Grazie, ma nisma xejn prattiku hawnhekk. Minnix nisma titkellem dwar miżuri prattiċi, inti tkellimt dwar il-martu l-ispejjeż iżda x'miżuri ser tipproponi inti. Nafu li ħafna nies jingħataw essenzja minħabba li huma ma jistgħux jaħdmu. Ma jkunux jistgħu jsibu posta xogħol ieħor għandhom bżonn ta' taħriġ, assistenza biex jisibu posta xogħol ieħor u forsi jiffurmaw negozju tagħhom. Minnix nisma' miżuri prattiċi hawnhekk fil-proposta tiegħek. L-iktar jekk trid mal malajr din il-proposta. The original question was about the health. Il-mistoqsija oriġinali kienet dwar problemi tas saħħa fuq il posta tax xogħol. Jena naħseb li din u Eġibt dwar il-mart eh, marbut mal-iskeletru u l-muskoli u kol dwar eh, it-tipjib. Dinja mistoqsija xiftet aktar komplikata U għonek jena nasib il-problema jetassew serja. U għonek jena maris nidħol fid differenzi illi eh, huma uh, marbuta ma' diversità tal-ambjent nazzjonali. Dan rridu nħidu aktar bisarieta, rridu nistudjaw is-suġġett u l-agenda mħaffa li nitkellem dwara l-iktar tapplika għal kustjonijiet ta' DMR u dawk eh, marbuta mal-muskoli u l-iskeletru. Grazzi fi sem il-grupp SND l-onorevoli Kinga Kun. Grazzi Sinjura President, jena nistaqsi dwar kif nistaw s situazzjoni ta' Roma, dak xtaqt nistaqsi, iżda issa se nistaqsi xaħġa oħra. Inti semmejt illi għanna bżon ta' direttiva orizzontali għal-politika tal-impjiegi, nafu li wara l-krizi l-indikaturi mikroekonomiċi tiebu, iżda ma rajniex titjib korrespondenti fir-rati tal x x'miżuri tanġibli nistgħu nieħdu x programm tanġibli speċifiku tista' tressa inti pereżempju frabta mal-krediti tal-mikrofinanzi li aħna votajna favur fl-aħħar ta' Diċembru fil-Parlament. Min jibbenefika minn dan? Min ser jingħata għajnuna permezz ta' dan? Aħna rdu naraw dan il-programm jitwetta u nżammu aħna l-nies li jistgħu jibbenefikaw minnu. il-faċilitajiet tal-mikrokrediti u raġuni għaliex dawn podġew fuq livell Ewropew fuq l-aġenda Ewropea u jiena kontent li wasanna għal soluzzjoni hawnhekk jew wasanna biex naslu għal soluzzjoni. Dan minni għaliex is-settur finanzjarju f'ħafna pajjiżi ma setax joħroġ b'rispons għal problema tal-persuni li huma impjegati biftit tħul. U għalhekk rridna nażommu f'moħħna konsiderazzjoni il-situazzjoni sotto privileġġata li huma kienu jinsabu fija f'reġġuni sotto privileġġati. Aħna ridna il l-persuni jkunu jistaw iżommu negozji tagħhom u jwafqu negozji ġodda huma jridu ovvjament jiksbu l-kreditu. Jiena naħseb illi din il-faċilità tal-mikrokreditu tista' tassewtejn f'dan ir-rigward u li nwafqu l-faċilitajiet ta' mikrokrediti f'pajjiżi fejn dawn ma jeżistux kienet xi ħaġa importanti. Anke fejn daw il-faċilitajiet diġa kienu jeżistu, il-faċilità ta' mikrokreditu jista' tassew ikollha xi valur miżjud. Grazzi. Jiena sodisfatta li inti ser tappoġġa dan għalix jena naħseb illi wasanna għall-axar stjaddi mal-Komissjoni l-Kunsil dwar din il-kwistjoni. Issa jien kontat nistaqsi dwar li ma gruppi soċjali jistaw jibbenefika b'mod partikolari minn din il-faċilità. Għalix l-lum f'din is-sessjoni smajna dwar il-problemi li esperjenzaw n nies disabilità u Roma biex huma jsibu xogħol. Jiena kontat naħseb jekk din il-faċilità tista' xtejnhom. Tal-aktar fi stati membri stati membri fejn kien hemm xi strumenti li ġew adottati, inti taħseb illi ġew adottati xi strumenti li kienu ta' benefiċċju nistgħu inxerduhom f'pajjiżi oħra. Mela jekk qed inħarsu lejn kwistjoni ta' mikrokreditu. Ma nistax intik risposta hekk blament. Naħseb li Franza u Spanja jkunu żewġ eżempju tajbin fejn dan diġà jeżisti, pajjiżi li mhux li dawn ma jeżistix jiena nista' nsemmi l-Ungerija. Naf illi hemm impatt mifrux sew tal-faqar għaliex il-persuni eh, rdu jduru lejn is-self u hemmhekk naraw il-kriminalità fost gruppi ta' soċjetà li huma sottoprivileġġjati vulnerabbli. Għalek għanna esperienza li għanna nistaw nindirizzaw għet nieħdu inizjattivi. Iżda kif diġa għet. Diġa ħna qabel il-krizi konna provajna wafqu l-mikrokrediti. Iżda ovvjament issa bħalissa ir-riżorsi u l-fondi eh, ma domx gbar ħafna għalek fuq level Ewropew din nindirizzaw din il-kwistjoni b b'soluzzjoni. Grazzi, kellem li jmess. Issu kaza fissem il-PPE. Thank you, President. Ninsab ftit għaliex jidri li id-domandi li ġew referuti għal-komissarju designate li huma l-qalba ħafna donnom inataw risposta ġenerali fejn jidħlu per eżempju xogħol għal-żazax pajna minar viżjoni fejn nitkellmu dwar l-legal immigration u ximpat soċjali qed ikollha fuq l-Ewropa jiddispjaċini ngħidlek m'għandekx idea ta' kemm gravi s sitwazzjoni fis-sud tal-Ewropa. Id-domanda tiegħi hija relatata mal-povertà, speċjalment dak li għandu x'jaqsam il-child Eh, poverty. X'se tagħmel int biex issolvi din il-problema illi hija gravi, hija gravi ħafna. U 17% ta' ċittadini Ewropej qegħdin jgħixu finqas livelli minn dik li tirrikjedi il-povertà nifisa. Allura inċ se tagħmel biex issolvi immedjatament din il-problema gravi li għandna fl-Ewropa.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 l-ħidma li kellna sissa għaliex nafu li l-Kummissjoni qiegħda tipprova tagħti assistenza l istati membri biex titratta dawn il-kwistjonijiet ek diffiċli soċjali u toħroġ b'soluzzjoni. Ovvjament wara din il-kriżi u aktar diffiċli din niksbuha għaliex eh, ser ikun diffiċli biex nħeġġu lin-nies jaħsbu b'dimensjoni soċjali meta t tisofru l-effetti tal-kriżi. Tkellimna dwar il-faċilitajiet ta' mikrokreditu ftit ilu dan u eżempju kif aħna nistgħu noħorġu b'soluzzjonijiet innovattivi għal din il-problema minħabba l-kriżi. Issa l kummissjoni tittejn stati membri biex joħorġu b'opportunitajiet ġodda u tgħinhom biex jonfqu l-flus mill-Fond Soċjali Ewropew u tiżgura illi dan il-flus jintafaq kif għandu l-kun biex aħna nilħu l-għanijiet tagħna jiena naħseb li dan il-portofol dan jista' jagħmlu. U jiena wkoll naf dak il-portofol tiegħi mhux ħa jikseb, grazzi. Kont ċar jiena f'dik dak li tlabt. Nixtieq inkun naf kif se solvi jox ħati proponi inti bħala kummissarju jekk tiġi mażul illum dwar miżuri li għanna bżon adottaw biex insolvu l-problema ta' povertà. Dwar microfinancing, jien kontet nistenna li inti tajdinna per eżempju minn fej se jiġu kif se tiġi eh, fondata l-microfinance facility li inti ma, ma tajtniċ risposta dwara, mux li li ma kollegi oħra. Il-povertà hija problema reali. Noqodu namlu ħafna kliem sabiħ, illum naħseb huwa tar twist. Għanna problema illum u llum irridu azzjoni int bħala kummissarju x'azzjoni konkreta ġdida qed tipproponi biex nilħqu l-livell li suppost ilħaqna sal-2010 u sfortunatament dawn ma lħaqnihomx. Bħal pereżempju l-Active Inclusion Strategy ta' Ottubru tal-2008. Inċidillek dwar dwar il-proposti li saru u x'qed tipproponi ġdid inti bħala kummissarju nominat. Uh, absoluti Gazavan az a kérdés, hogy egy percben... Uh... Iwa, għandek raġun. Issa, dwar jekk jiena nistax nati rispons xira f'din il-minuta tiegħi eh, huwa minnu li aħna rridu niġġieldu l-eruq il-kawżi tal-faqa tal naraw x'inhuma mbagħad nibdew nindirizzawhom. Aħna qegħdin nitkellmu dwar is-sigurtà ta' dħul, qegħdin nitkellmu dwar li ma' miżuri aħna nistgħu nestendu lin-nies irridu naħsbu fit-tul u kifet irridu naraw x'inhuma l-eruq tal-problemi għaliex ċertu gruppi ta' soċjetà jiġu esklużi għaliex huma jsofru mill-faqar kif nistgħu indaħluhom fil-dinja tax-xogħol kif nistgħu ntejbu l-edukazzjoni u s-saħħa tagħhom u għalhekk ħafna affarijiet iduru madwar dawn l eruq tal problemi għaliex ħafna mis soċjetà għandha dawn in-nies li huma esklużi, kulħadd irrit jagħmel biċċa tiegħu hawnhekk irrit naħdmu id fit, irdu nħarsu lej settur tal-edukazzjoni u s-saħħa kif diġà irridu infissru, nfasslu politika hawnhekk. U nittamaw il kulħadd ikun jista' jikseb assistenza hawnhekk. Issa fissem il-PPE is-Sinjura Moħa Grazzi, kommissarju nominat. il tuġibiet tiegħek kienu xift ħafna drabi superfiċjali. Aħna jeleġuna ċittadini tal-Ewropa. U ċittadini Ewropej jistennew politika effiċjenti f'dak li għandu x'jaqsam l-impjiegi. Jien għandi erba' mistoqsijiet dwar l-impjiegi biex aħna nkunu nistaw nieħdu idea dwar dak li inti qed tipproponi. Nixtieq infakrek illi għandek eh, opportunità għal mistoqsija waħda biss tgħid il-President. U dawn huma dwar kollha dwar l-impjiegi kif nistaw nġildu n-nis li joħorġu mill-iskola minna rebda kwalifika? Kif nistaw nizguraw l nis ikollhom esperjenza biex jidraw din l-ideja tal-impjiegi? Kif nistaw l fond ta' globalizzazzjoni b'mod aktar effettiv biex nizguraw l nis jibqaw fil-postijiet tax-xogħol tagħhom? U kif nistaw nintegraw 15 miljun persuna b'diżabilità fil-postijiet tax-xogħol biex huma jkunu jistgħu jiġu integrati aħjar fis-soċjetà? a négy téma négy eltérő megközelítést igényel. Oh, sorry. Em erba temi f'dak li għadha kif tgħid, irridu nħarsu lejom f'direzzjonijiet differenti. L-erba' suġġetti li inti semmejt jeħtiġilhom approċċi differenti. Aħna rridu naqdu l-istrumenti kollha li għandu l-portafol b'mod differenti. Jina naħseb illi dan mux il-bidu tal-ħidma f'dak li għandu x'jaqsam eh, edukazzjoni aħjar taħriġ u għabiltajiet. Dan kien diġa parti mill-agenda tal-Lisbona u jina naħseb illi il-progress irridu narfuħ għalli xanna u koll aħna il-mezzi biex napoġġaw il-politiċi, il-politiki nazjonali biex intejbu il-taħriġ vokazzjonali. Ovvjament din hemm tweġiba ġenerali iżda dettalji konkreti jinsabu fil-programmi fuq livell nazzjonali. Il-fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni semma għandu għan differenti dan huwa dwar li indirizza l-konsekwenzi ta' stazzjonar ewlenin fl-Ewropa għal partijiet oħra tal-ekonomija jrid ovvjament ikun dirett għal dawk in-nies li huma affettwati jrid jgħinhom biex jadattaw ruhom għal postijiet tax-xogħol ġodda biex jużaw l-istituzzjonijiet disponibbli tal-swieq tax-xogħol f'dak il-pajjiż partikolari. Sur kummissarju nominat, ma tħannis fil-qalba ta' din il-problema. Għanna problema ġenwina hawnhekk meta aħna nitkellmu dwar l-evalwazzjoni tal-politika li diġà teżisti biex niżguraw li l-ħaddi ma jkunu jistgħu jidraw l-ħtiġijiet il-ġodda tal-kumpaniji biex ikunu jistgħu jżommu il posta tax-xogħol tagħhom. Dan ifisser li aħna ser ikun bżonn niżgħu l-istrumenti li għandna disponibbli biex nibdlu l-politika tagħna. Iżda f'liema direzzjoni u kif dan nistgħu nagħmluh biex niżguraw il nies iżommu il-post tax-xogħol tagħhom. U ħafna iktar diffiċli illi narġaw eh, ġelwom jaħdmu mill-li nżommuhom fil-postijiet tax-xogħol tagħhom. Allura ħna x'se nagħmlu biex huma jinbidlu jadattaw ruħhom għal ħtiġijiet il-ġodda? Forsi dan jista' jinsemma bħala xi tweġiba ġenerali, iżda ovvjament irridu nitkellmu dwar l-fressigurtà u nużawha din bħala strateġija biex mhux biss inżommu l-postijiet tax-xogħol, iżda nżommu l-impjiegi għal attul. Jiena nista' biss intenni l-importanza tal-abiltajiet tat-talim u l-iżvilupp nista' intenni l-impenji lejn dialogu soċjali na naħseb li huwa kruċjali biex ikun hemm aġġustament flessibbli għal sfidi il-ġodda ta' suq tax-xogħol. Kif ukoll għall ekonomija globali. Grazzi, issa issa fisem l-essendi l-aħħar kellim u l-aħħar mistoqsija minna tal-membri tal-empl Is-Sur Stephen Youth. Grazzi, Sur President. Is-saħħa fuq il-post tax-xogħol hija part importanti portafol tiegħek iżda ġiet traskurata dan l-aħħar snin. Jiena smajta titkellem dwar il-mart marbuta mal-iskeletru u l-muskoli u jiena nixtieq nismak titkellem dwar l-użu ta' ċertu tamir partikolari marbut mal-electromagnetic fields. X'inizjattivi għandek inti eh, dwar dan il-programm ta' azzjoni ġdid fuq livell Ewropew? Smajna l-ħidma marbuta ma' nanoparticles, iżda hemm diġà xi ħaġa dwar leġislazzjoni attwali, fal per eżempju dik dwar il-computer mouse li l-qasbis tinsemma fid-direttiva għaliex kien għadu ma ġiex ivvintat. X'għandek moħħok inti dwar dan il-pjantazzjoni dwar is-saħħa u s sigurta fuq il posta tax-xogħol? Dan l-approċċ il-ġdid irid konsiderazzjoni il-problemi illi jinti semmejt fil-mistoqsija. Il-riskju għal materjal ta' periklu bħal Dan huwa dinja xi ħaġa sinifikanti, iżda f'dan il-qasam hemm problema li wieħed tieħu konsiderazzjoni l-evidenza xjentifika tas-suġġett għalhekk f'xi mistoqsijiet bħal pereżempju it-tabak l-evidenza xjentifika hija ovvja il-każ huwa ċaru tont f'xi kwistjonijiet oħrajn għad hemm ħtieġa li nieħdu l-ħin tagħna bħal pereżempju il-kwistjoni elettromagnetika. oħra importanti dwar il-materjali ta' periklu fejn evidenza miex ovvja u jina ma nistax inwiet inklużjoni fil-leġilazzjoni ta' dan. Grazzi, tajjeb li nisimgħu inti għandek f'moħħok program ta' azzjoni b'kontenut għal ġejjeni. Iżda ser ikun diffiċli biex ikonna program ta' azzjoni kontenut dwar is-saħħa s-sigurtà permezz tal-kulleġġ numru 2 ta' Barroso. Inti tista' forsi tikseb din, l-ispinta l-ġdida u tgħaddi dan il-programm tazzjoni l-ġdid hemm xi kwistjonijiet fejn l-impenn fejn qed nagħti l-impenn personali iżda hemm ovvjament situazzjoni legali li qed toħloq problema. Nixtieq insemmi l-direttiva tal-ħin tax-xogħol li hija marbuta mal-kawżi ta' saħħa u sigurtà. Hemmhekk din mhix biss dwar l-approċċ individwali, iżda jew ukoll kwistjoni fejn għandna sfidi legali partikolari għanna l-ksur, għanna eh, l ħtijġa li narġaw nirevetu il-punt bħala wieħed mill-aktar punti urġenti fuq din l-aġenda. Grazzi, issa għanna tlet mistoqsijiet mill-kollegi tagħna minnaħa tal-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa. Fissem il-PPE is-Sinjura Livia Jaroka. Jina nishtiq natik nishtiq nil-għak unek sul-kommissarju l-war nofsnar it-tajjeb. Inti fil smiħ tal-lum tkellim dwar l-iktar gruppi vulnerabli fl-Unjoni. Dwar dawk li qegħdin jiffaċċjaw diskriminazzjoni kuljum dawk li huma diffiċli għalihom hija diffiċli li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Għalina para l-kumitat dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi nixtiequ l inti tagħti messaġġ importanti aħna nixtiequ naħdmu miegħek dwar diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea dwar ir-roadmap dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel naħseb li importanti ħafna iżda nixtieq nitkellem ukoll dwar xi ħaġa oħra relevanti għal portafol tiegħek. Il-sistema tal-welfare dawk in-nies li qegħdin joqogħdu fuq din is-sistema għaliex jinsabu għada qiegħda il-kummissarju nominat eh, Baros Sefkovic għal fil-2005 illi il roma illi huma wieħed dawk il-gruppi li na nitkellmu dwarhom illum hawnhekk jisfruttaw din is-sistema tal-welfare Slovakka. Dak li qed tgħid inti juri li inti eh, tmur kontra dan l-approċ, jina nishtiq li inti titkellem dwar eh, din il-perspettiva tijaw ta' dan il-grupp ta' dawn in-nies maqtuwa mill-Unjoni Ewropea. Kellima tiġi interrotta mill-President. Il-mod kif jiena nara Roma huwa li huma grupp zvantaġġat ħames stati membri jisofru mhux biss minn diskriminazzjoni u preġudizzju iżda wkoll nuqqas ta' aċċess għal postijiet tax-xogħol, housing u sistemi ta' kura tas-saħħa kif ukoll edukazzjoni. U konsegwenza ta' dawn il-problemi u l-esklużjoni hija il-mod kif aħna eh, qegħdin issa naraw il-popolazzjoni tar-Roma. Għalhekk ovvjament dik il-perspettiva mhijiex tiegħi jiena jkolli nitkellem mal-kummissarju nominat dwara. Aħna rridu li konna viżjoni dettaljata biex aħna nħejju appro strateġiku ġdid dwar ir-Roma fuq livell tal-Unjoni. Jina dan diġa diskutejtu ma' signora Redding. Ista wkoll eh, diskutejta mal-kummissarji dwar l-edukazzjoni u s-saħħa. Biex aħna noħorġu b'miżuri adegwati f'dan il-qasam. Grazzi jekk tippermettili nixtieq ngħid li sfortunatament jiena l-unika deputata Roma f'dan il-Parlament anka jekk seta' jkun hemm 20 deputati Roma. Jena qed nistaqsik dwar dan għaliex naħseb li dan huwa importanti biex naraw x'tip ta' messaġġi l-Kummissjoni qiegħda tagħti meta nitkellmu dwar l-inklużjoni ta' dawk li huma l-aktar żvantaġġati. Jiena nixtieq inkun naf jekk situazzjoni bħal din fejn ikonna Sur Sefcovic li huwa viċi president tal-Kummissjoni Ewropea li huwa responsabbli għal relazzjonijiet interistituzzjonali u l-amministrazzjonijiet din xi ħaġa serja li huwa għandu opinjonijiet bħal dawn bħal dawn. X'tista' tagħmel inti dwar dan? Kemm tista' tkun katalizzatur inti għall-istrateġija tal-Roma fl-Unjoni Ewropea? U inti kif sejjer tindirizza dawn it-tip ta' opinjonijiet fil-Kummissjoni. Qabel ma nikkummenta dwar xi kummissarji, ikolli nitkellem magħhom. Ma nixtieqx li dan nagħmlu issa. Jiena naħseb li l-punt l-aktar il-punt importanti hawnhekk huwa li nikkonferma li mill-punt di vista tiegħi punt di vista tagħna aħna qegħdin nitkellmu dwar l-iktar Wieħed mill-iktar gruppi vulnerabli fl-Ewropa li jistħoqlu attenzjoni speċjali fuq livell ta' stat membru, programmi, banijiet partikolari li jgħinu għall-integrazzjoni u l-inklużjoni u aħna rdu nagħmlu l-almutana forsi aktar minn qatt qabel fuq livell tal-Unjoni. Jiena nifraħlek għal ħidma tiegħek kif ukoll Signora Magda Kovac kella rapport tajjeb ħafna. Naħseb li diġa hemm sfond illi jista' jgħinna biex aħna inresqu inizjattivi ġodda f'dan il-qasam. Jiena nixtieq nisħaq u nissotolina l-mod dwar kif il kummissarju Spidla tkellem dwar dan fil-passat u korressa il-suġġett fuq qudiem tal-aġenda. Grazzi, issa fisem l-essendi l-onorevoli Estrela. Kummissarju nominat, sur president. Jina rapporter dwar revizjoni ta' direttiva dwar il-ħarsin tan nisa tqal u li qed irreddaw li hija koll aħna nafuha bħala direttiva dwar il-lif tal-maternità. L-istati membri għandhom leġislazzjoni dwar il-lif tal-maternità f'xi każijiet. Iżda dan mhuwiex fuq livell Ewropew. Meta nitkellmu dwar sim ta' responsabiltajiet bejn nisa u rġiel, dan huwa importanti biex aħna nippromovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u nirrikonċiljaw il-ħajjiet privati u professjonali l-istoqsija tiegħi. Inti ser tappoġġa l-proposta tiegħi dwar l-inklużjoni tal-lif tal-missir f'din id-direttiva 92/85 dwar il-lif tal-missir. Jiena din l-ideja nappoġġa ħafna, naħseb illi huwa meħtieġ li l-irġiel ikunu impenjati wkoll fit-trobbija tal-ulied. Jiena xaħat li din pratikajta naf li spiss din tista' tkun problema u tista' tiġi mejuna permess tal-lif tal-missirijiet. Din m'għandix fej tkun xi ħaġa obbligatorja. Iżda ma naslu għal konklużjonijiet irdu naraw li xi stati membri diġà għandhom eżempji tajbin ta' dan. Irridu naraw kif dan huwa marbut mas sistemi ta' sigurtà soċjali u regolamentazzjoni fil-pajjiżi l-oħrajn. Din hija xi ħaġa rridu nieħdu konsiderazzjoni l-fatt illi hemm il-prinċipju ta' diversità u ta' sussidjarjetà. Grazzi tassew. Jiena allura qed nara li inti favur li jkun hemm leġislazzjoni Ewropea dwar il-lif tal-paternità. Inti taqbel li din tiġi inkluża fil-direttiva 92/85? Jew inkella l-Kummissjoni ser tieħu inizjattivi f'dan il-qasam u jekk dan ikun il-każ meta l-Kummissjoni wis probabbli ser tieħu inizjattiva bħal din. Nixtieq li nara dan is-suġġett f'aktar dettall u nixtieq li nsib l-aqwa approċċ u l-aqwa ħin meta din ndirizzawa. Ma rridx naġġel wis dwar skadenzi. Grazzi. Fisem l-alde is-Sinjura Sirio Vill. Grazzi. Signora President, Kummissarju nominat, bħala persuna li nappoġġa d-demokrazija, jiena ma nistax naċċetta l-fatt li nofs il-popolazzjoni qed tiġi oppressata u qiegħda f'sitwazzjoni iktar gravi minn ta' nofs liħor tal-popolazzjoni. U dan sempliċement għax inti marra. Il... Fl-aħħar 40 sena l-Unjoni Ewropea adottat ħafna deċiżjonijiet, għaluf ta' deċiżjonijiet, direttivi, linji gwida, ħafna poteri legali differenti. Il-koll huma irrelatati ma' l-ugwaljanza bejn is-sessi jiena iva naqbel li dan għandu jsir għandu jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi, però huwa importanti li dak kollu li niddeċiedu jiġi implementat. Id-domanda tiegħi jekk naraw id-differenzi fil-paga bejn in-nisa u l-irġiel u għawek mhux qed nitkellem dwar l-aħħar survey tal-2007 li kienet sena tajba f'termini ekonomiċi, però jekk immorru iktar lura fl-istorja naraw li fis-snin, matul is-snin, differenzi fil-pagi żdiedu f'bosta pajjiżi u allura d-domanda tiegħi hija x'ser tagħmel biex l-istati membri jkunu jirrispettaw id-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu. jiena ser namel dak kollu li nista' biex li stati membri jimplementaw leġiżlazzjoni eżistenti. Il-problema hija waħda reali u f'ċertu każijiet kien hemm xi progress fis-snin li ġejjin, speċjalment jekk naraw il-kwistjoni ta' differenza fil-pagi bir-reqqa, naraw li il-differenza fil-paga kienet ta' 17-18% li hija kbira ħafna f'medja, però il-parteċipazzjoni tan-nisa fix-xogħol f'dak ir-rigward aħna għamilna progress fl-Ewropa eh, fl-ewwel 10 snin ta' dan is-seklu. Però il-problemi għadhom hemm. Jiena naqbel bisħieħ li din id-differenza fil-paga hija waħda kbira irridu nanalizzaw eh, l-arfin ta' u l-esperienza ta' ċertu pajjiżi b'mod partikolari pajjiżi nordiċi fejn hemm riżultati ħafna ħjar u hemm ħafna nisa f'pożizzjonijiet għoljin li nistaw namlu huwa li nejnu l-nisa bħal per eżempju f'bidla fir-regolamentazzjoni tal- eh, lif tal-maternità nejnu l-nisa biex jitlu fin negozji u, u kol biex intejbu il-regoli u il-leġizlazzjoni fuq kif in-nisa jistaw isiru negozjanti. U f'termini ġenerali aħna għanna nibqaw namlu mainstreaming tal-aspetti ta' differenza bejn is-sessi u rridu natu importanza kbira lil din id-dimensjoni. Grazzi. Grazzi. Jiena għandi domanda follow-up. Dak li provajt insaqsik kien li differenza fil-pagi f'ħafna stati membri qegħdin dejjem jiżdiedu. Inti qed titkellem dwar 17% fl-Estonja pajjiżi il-differenza fil-paga hija ta' 33%. Ħames snin ilu kienet ta' 22%. X'ser ikun il-persentaġġ wara l-kriżi ekonomika? Aħna ma nafux Dan ifisser li dan l-istat membru partikolari kif ukoll ħafna oħrajn mhux qed jagħtu każ qed jiġi deċiż hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Jiena il-President tal-Assoċjazzjoni tan-nisa ġewwa l-Estonja u aħna dejjem insaqsu x'qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea dwar dawk il-pajjiżi li qegħdin jibqgħu eh, jiksru ir-regoli. 33% li semmejt huwa l-ikbar hija l-ikbar figura li li qatt smajt. U rridu noqogħdu attenti ħafna għal dawn id-differenti kbar li hemm. Jekk din hija riżultat tal-kriżi jew inkella le, e, ovvjament irridu natu kasu nindirizzaw dawn il-każijiet speċjali kifet qabel hemm diversità kbira fl-Ewropa u rridu naraw x'inhuma x'in il-medja. Jiena kifet ma nafx eżatt x'inhu il-kuntest speċifiku ta' pajjiżek, però ser nanalizza dan il-punt u insaqsi lis-servizzi dwar x'inhuma il-kawżi speċifiċi ta' dan għaliex dan huwa numru kbir ħafna, din hija medja kbira ħafna. U anzi id-doppju tal-medja. U il-medja hija diġà gravi. Jekk din hija konnessa ma' diskriminazzjoni, ovvjament l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Issa żewġ domandi mill-Kumitat tal-Kultura. L-ewwel domanda minnant eh, is-Sur Papa Nikolaw mill-PPE. Grazzi ħafna, sur kummissarju nominat. Għawek jgħat jenu. U d-dimek. Inti tkellimt dwar il-faqar u il-qat fost iż-żaza u il-fat li wieħed minn kull ħames żagħżugħ qiegħed viċin tal-linja tal-povertà. Il-qat fost iż-żgħażagħ huwa id-doppju eh, minn dak fost persuni oħrajn tajta akbar u kif nistaw naraw mill viżjonijiet u l-approċċi li semmiet il-Kummissjoni eh, um, li għandhom xaqsmu edukazzjoni uffiċjali u mhux uffiċjali, dawn in-nies jidru li għandhom ħafna iktar eh, taħriġ u kwalifiki milli minn dawk tal-passat. U però xorta waħda qed jagħmilha ħafna iktar diffiċli biex isibu xogħol u meta jsibu xogħol huma ikollhom iktar kwalifiki, jiġifieri jkunu kwalifikati iżejjed u huma ma jkunux sodisfatti f'xogħolhom. U allura domanda tiegħi hija din inti kif għandek f'moħħok li tagħmilha iktar faċli għazzaza kif tista' tejjeb l-istrutturi biex bekk aħna nkunu nistgħu ikonna eh, flow aħjar bejn il-suq ta' xogħol u l-kapaċitajiet ta' dawn iż-żaża. L-agenda ta' New Skills for New Jobs għandha rwol importanti ħafna biex tiżviluppa sistemi nazzjonali u kif ukoll is-swieq tax-xogħol u s-sistemi ta' taħriġ biex eh, tiġi indirizzata l-problema li semmejt, nuqqas ta' taħriġ xira eh, ta' kwalifiċi xirqa ta' dawn iż-żgħażagħ li qed jitilqu mill-iskola u jixtiequ jsibu xogħol tajjeb. Jiena ċert li din hija responsabilità ta' sistema uh, tal-edukazzjoni u kol nuqqas ta' politika attiva ta' suq ta' xogħol fil-pajjiż partikolari. Fejn ġili naraw li hemm figuri olin ħafna ta' eh, għad uh, fost iż-żaza u faqar fost iż-żaza. Dan Ovvjament, iġelna biex nanalizzaw iktar is-sitwazzjoni u jekk din tiġi uh, jekk din me, meta dawn ikunu għadhom żgħar ovvjament il-problema ser tiżdied u tkun problema fuq medda twila ta' żmien iktar tajt meta dawn iż-żgħażagħ jikbru. U din ser twassal għal iktar infiq. Allura jagħmel sens li nużaw dawn ir-rapporti u l-esperti, eh, il-rapport tal-esperti li l-Komissjoni kienet edha eh, taħdem maħom, għanna flimkien maħom naraw x'ser namlu u dawn n-applikawam. minkejja il-problemi li jinti semmejt, iż-żaza li għandhom iktar kwalifiċi, iktar kapacitajiet minn dawk fil-passat, jider li mandom aċċess faċli għas-suq tax-xogħol biex bekk nkun jistgħu jizaw dawn il kapacitajiet Jiena naħseb li l-aħjar mod ta' kif eh, niżviluppaw eh, l-esperienza ta' xogħol u dawn in-nies jiksbu l-ewwel xogħol tagħhom huwa għalli nizviluppaw eh, programmi permezz jekk dawn ma jkollhomx esperjenza biżejjed, dawn jispiċċaw jiġu esploitati minn min iħaddimhom. U jidher li il-programmi li hemm mhux qed jgħinu fil-programmi lil dawn il-persuni. Per eżempju, fil-Greċja għandna programmi prattiċi li suppost ikunu tajbin, però fl-aħħar mill-aħħar waslu li dawn iż-żgħażagħ jiġu esploitati u abbużati minn min iħaddimhom. Fil-rigward ta' dawn il-programmi u l-fat li konna iktar programmi ta' taħriġ ta' apprentisti, hija importanti u jiena naħseb li qed isir ħafna progress u hemm progress sinifikanti fir rigward numru ta' xogħlijiet. Iż-żgħażagħ f'dawn ix-xogħlijiet ġodda jekk iżaza ma jiġux imħalsin f'dawn il-programmi jew jiġu trattati ħażin, din hija xi ħaġa ħażina u serja ħafna problema kbira u aħna ser insibu mezzi ta' kif nintervjenu. Pero huwa progress li ġew introdotti dawn l-iskemi ta' tal-apprentisti. Ta U irrid noqogħdu attenti aħna li ir-regoli jiġu osservati. Grazzi l-aħħar domanda mill-Kumitat tal-Kultura minn kollega mill-SND is-Sinjura Mary Hannibal. Nixtieq insaqsi kummissarju nominat dwar din il-kwistjoni kollha tal qat fost iż żaza u xistaw nagħmlu dwarha. Eh, inti tista' tifhem li n-numru ta' domandi li ġejt mistoqsi llum kemm eh, ovvjament eh, hija problema kbira fl-Unjoni Ewropea kollha u ħafna minn dawn il-problemi ġejjin minn kwalifiċi. Jina nixtieq insaqsik mod partikolari fir rigward tal-edukazzjoni ola fejn ħafna gradwati jidru li qed joħorġu minn dan il-proċess, ġifiri jkunu gradwati joħorġu mill-iskola mingħajr eh, kwalifiċi u mbagħad ikollhom jagħmlu korsijiet iktar tard wara. Jien nixtieq insaqsik dwar eh, soluzzjonijiet konkreti għaliex Aħna ma ridux il-qat fost iż-żaza jew il-faqar fost iż-żaza u rridu nsibu metodi kif intejbu din is-sitwazzjoni. Allura nixtieq insaqsik bliema mod inti taħseb li aħna nistgħu intejbu il-taħriġ il-kwalifiċi li qegħdin jiksbu dawn iż-żaza biex bekk ikunu jistgħu jsibu xogħlijiet Eh, xalijiet tajbin skont il-kwalifiċi tagħhom u x'għandna nagħmlu biex inneħħu ftit mill-istigma li għada teżisti u hija marbuta ma' ċertu eh, xogħlijiet vokazzjonali. U kif nassiguraw li l-kwalifiċi vokazzjonali jistaw jiġu trasferiti minn stat membru tal-Unjoni Ewropea għall ieħor. L-ewwel nixtieq ngħid li l-Fond Soċjali Ewropew ser ikompli jappoġġa it-taħriġ, attivitajiet ta' taħriġ fosthom il-modernizzazzjoni f'edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ. It-tieni punt nixtieq insemmi il-grupp tal-esperti ta' New Skills for New Jobs li ser jippreżenta rakkomandazzjonijiet biex ikun hemm iktar implementazzjoni ta' din l-inizjattiva U il-Kummissjoni fir rebija ta' din is-sena ser tadotta komunikat li suppost jipprovdi impetu ġdid għal kooperazzjoni futura tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' taħriġ vokazzjonali. U wkoll fir-rigward tal-protesta Copenhagen. Din hija kwistjoni li ser tiġi trattata mill-Presidenza tal-Belġu. Għanna ser naraw komunikat ġdid tal eh, strategija ġodda fil-qasam tal-edukazzjoni u taħriġ. Grazzi. Grazzi ħafna, tfadilna ftit ħin u għallura nistaw nieħdu xi domandi oħra. xo organizzat tajjeb ħafna għandi lista eh, preparata li u jiena issa nista' nagħdi l-kelma li Sur Clark mill-grupp ta' LFD. E Grazzi ħafna, Sur Andor, inti ser tkun kolxu li regolamentazzjoni taqaf f'dan ir-rigward li għandha taqsam ħafna mal-negozji. Issa, negozji kbar jistgħu jistaw e, salvaw għaliex għandhom il-mezzi, pero iż-żar le qegħdin jissiltu jissiltu b'mod gravi. U dan għandu impatt fuq il qat u il xalijiet u il-kumpaniji zar fl-Unjoni Ewropea jimpjegaw nofs il-, il in-ħaddim għal-forza tax-xogħol. Allura, domanda tiegħi hi xi pjanijiet speċifiċi għandek biex tnaqqas dan il-pis fuq il-kumpaniji żgħar? Is-settur tal-SMEs huwa fil-fatt wieħed importanti ħafna fil-kreazzjonijiet ta' xogħlijiet. Aħna rridu nappoġġaw dan minn dan il-lat. Hemm aġenda parti mill-aġenda tal-Kummissjoni li qed tnaqqas l-pis amministrattiv mhux neċessarju u wkoll tissimplifika ir-regolamentazzjoni. Hemm grupp ta' livell oli ta' titmexxija ta' Sur Xtojbe li qed jaħdem fuq dan f'dan ir-rigward biex innaqsu l-pis amministrattiv mhux meħtieġ jien nixtieq nitbrilkom l-attenzjoni li f'dan il-qasam il-tip eh, ta' regolamentazzjoni soċjali hija żgħira ħafna u allura teffettwa ħafna regolamentazzjonijiet oħra li jagħmlu l-ħajja ħafna iktar diffiċli għal l-SMEs. Però il-leġizlazzjoni soċjali miex eżattament responsabli għal maġġoranza ta' dan il-figura ċifra li għandi jeni ta' madwar 3% aħna nistaw naraw li l-impatt minna ħati tiegħi ser ikun minimu ħafna f'dan ir-rigward, però jiena nappoġġa x-xogħol ta' dan il-grupp u nappoġġa il-konklużjonijiet rilevanti dwaru. Inti semmejt l-impatt soċjali u x-xogħol soċjali. Però eh, l-unika benefiċċju soċjali li wieħed jista' jkollu huwa li jkollu xogħol fil-fatt. Iktar kmieni f'din il laqgħa inti semmejt bosta drabi eh, direttiva tal-ħin tax-xogħol. Jekk sfimtek sew, inti qed li ma hemm lebda m'għandek lebda pjan li tafas iktar f'dan ir-rigward biex tnaqqas l-opt-out u allura tista' tikkonferma li jekk jogħġbok li inti mhux ser tipprova Eh, twaqqaf għal kollox l-opt-out li tagħmel data għal meta jkun hemm opt-out fi rigward tal-dati tal-direttiva tal-ħin tax-xogħol. Jiena qed li ser nanalizzaw dan is-suġġett minn approċċ ġdid, minn punt eh, ġdid. Naħseb dak li hemm bżonn bħalissa fir-rigward tal-direttiva tal-ħin tax-xogħol u forsi wkoll impoġġu f'kontest ġdid. L-ewwel net jiena nixtieq nisma' li l-imsieħba soċjali u nanalizza s-sisjar ta' l-impatt jena qed ukoll li fl-opinjoni tiegħi opt-out miħomx neċessarjament laħjar soluzzjoni fl-ambjent eh, ta' Unjoni Ekonomika u Monetarja, pero jiena ma nistax eh, nikkommetti ruħi għal data ta' skadenza jew inkella li ma jkunx hemm data ta' skadenza fir rigward direttiva tal-ħin tax-xogħol. Grazzi, l domanda. Sir, issa si l-kollega tagħna is-Sinjura Stanoka mill-grupp tal-ħodor. Komissarju nominat xi stati membri kellhom jieħdu l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u tal-Fond Monetarju Internazzjonali u xi stati membri li użaw dawn is din l-assistenza implementaw eh, miżuri kontroversjali ħafna fi sfera soċjali bħal per eżempju tnaqis tal-pensjonijiet bħal per eżempju ġewwa pajjiżi fil-Latvija jew inkella tnaqsu il-benefiċċji tal-mart, eċetera. Anka f'din Anke meta din il-kriżi laqtet l-iktar nies vulnerabbli, huwa importanti ħafna li miżuri ta' assistenza jikkontribwixxu wkoll għat uh, Eh, ta' faqar f'pajjiżi li qed jirċivu din l-assistenza. Inti taqbel li l-kondizjonalità soċjali tista' ssir parti integrali ta' xi assistenza finanzjarja u bħala istrument ta' stabilizzazzjoni. U jekk inti taqbel, kif ser timżra din it-tip ta' kondizjonalità? L-assistenza finanzjarja ma ġiġ provduta biss mill-Unjoni Ewropea iżda wkoll mill-Fond Monetarju Internazzjonali. Jiena naqbel li l-kondizjonalità tal-IMF tista' tiġi analizzata u tista' tiġi żviluppata permezz ta' dimensjoni soċjali u l-impatt tal-kriżi soċjali, l-kriżi tal-likwidità u l-politika fiskali li jirrispondu għal din il-krizi f'każijiet bħal maħna issa. Kienet ta' sfortuna li l-pensjonijiet ġew imnaqsa wkoll, però wkoll l-impiegati ta' settur pubbliku spiċaw kol f'sitwazzjonijiet diffiċli f'bosta pajjiżi. Din hija kriżi ħarxa ħafna għal daqstant Għalhekk jiena dejt l-introduzzjoni tiegħi e, billi enfasizzajt dan il-punt u għet li għandna bżonn nindirizzaw is-sorsi tal-kriżi nifissa rridu niżviluppaw strutturi internazzjonali finanzjarji biex inkunu nistgħu nevitaw kriżi simili fil-futur Pero f'dan l-istadju, Iva, aħna għanna bżon ta' assistenza emirata lejn dawn il-gruppi li huma affettwati mit tnaqis fil-pagi u tnaqis fil-pensjonijiet u kol skont jena kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-IMF appoġġaw din dawn l-iskemi u irridu nanalizzaw kienet l esperienza ta' dan kollu kif nistaw intejbu s situazzjoni Għatfad li naftit ħin ieħor biex nieħdu domandi oħrajn. Fisem l għalde Is-Sinjura Hirsch, komissarju nominat. Inti, tajtna risposti f'dettall u rispondejt dwar l-istituzzjonijiet u trade mod ġenerali, però fir rigward imbagħad tal-ħaddiema u nies b'diżabilità inti ma tantx kont preċiża eżattament kemm kont fir risposti l-oħrajn. Jiena naħseb li dawn gruppi li qegħdin jippruvaw jitlu fis-suq tax-xogħol diffikultajiet varji u aħna rridu natuhom xi tip ta' appoġġ. Allura id-domanda tiegħi hija din. Din hija dan huwa punt speċifiku ħafna. Is-Sinjor Redding bħala kollega futura tiegħek intom lesti li timmiraw lejn dawn il-gruppi pal per eżempju gruppi tal-LGBT u gruppi oħrajn simili. Inti lest li t-tejjab miżuri speċifiċi immirati lejn dawn il-gruppi? Iva jena ser naħdem ma' Signora Redding fuq kull ħaġa li għandha x'taqsam ma' diskriminazzjoni u fejn ikun hemm leġiżlazzjoni relatata u fejn il-politika eh, tal tax-xogħol u politika soċjali tikkonċerna id-drittijiet fundamentali. il-gruppi li semmejt pal per eżempju persuni b'dizabilità jew komunitajiet eh, ta' immigranti, aħna għanna bżon programmi immirati lejom u għanna bżon nitolbu li l-istati membri biex jimiraw, jamlu miri għalihom infushom nfusom biex bekk ikunem iktar prassi inklużiva ta' xolijiet u biex ikun hemm soċjetajiet iktar inklużivi. Dan mhuwiex programm li jista' jiġi ivvintat f'ġurnata jew tnejn, naħseb li dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu integrati fil-programm ta' l-Unjoni Ewropea tal-2020 u dawn għandhom ikkunu uħut mill-kwistjonijiet ewlenin fil-periodu tar rabja u naraw kif ser dawom iktar fuq l-aġenda tagħna e, fuq medda twila ta' żmien. Is-Sinjura Irx, għandek domanda follow-up? Fikli miħor. Fl-opinjoni tijak din hija xorta dan huwa xorta qasam importanti ħafna u ma tix tħallih kollu f'idejn is-Senior Reading. Aħna għandna naħdmu fl-imkien l-elementi antidiskriminatorji fir-rigward ta' dawn il-gruppi ser jiġu koperti mis-Sinjura Reading, però l-istess gruppi huma wkoll assistiti jew koperti mill-politika politiċi soċjali f'dan il-portafol tiegħi. U allura iva aħna ser nikkoperaw. Grazzi, żewġ domandi oħra. Għatfad l-na ħames minuti un bat nikonkludu dibattitu. Id-domanda li mis is Signora Omen Rejten tal mill-PPA. Jena smajt eh, bil-reqqa eh, domandi u risposti u għamilt da b'moħ miftuħ. U nishti namel komment fir risposti tijak inti dejjem et aħna. Jien kont nipreferi kiku inti et jien. U nishti nikommenta fuq erba kwistjonijiet. L-ewwel il- il-pjantazzjoni ta' ta' saħħa. Dan huwa pjantazzjoni. X'ħat tagħmel f'dan ir-rigward kif saqsa Sur Brooks? Fir-rigward tal-mobilità kif saqsa Sur Mann. ser tagħmel f'rigward x'sa tagħmel fl-ewwel ta' Mejju? It-tielet, il-ħin tax-xogħol. Jiena ikolli ngħid li l-opt-out ma jqatt soluzzjoni. Ir-raba punt. Il-qatt Aħna għanna linji gwida fuq il qat Hemm differenzi fl-Ewropa. Fil-Olanda 3.7, fil-Spanja madwar kważi 18%. X'ser nagħmlu fir-rigward tal-linji gwida li ma għadmux? X'għad tagħmel? Eh, x'għandek moħħok li tagħmel? Jekk jogħġbok, ejdin nista tagħmel. Fil-fatt, din hija ġabra ta' xi kwistjonijiet li diġa iddiskutejna. Naħseb li il-programm huwa li nagħmlu mainstreaming tal-anijiet tal-xogħlijiet tal-impjegi, naħseb li dan din tkun punt importanti ħafna fil-kulleġġ li dimensjoni soċjali u tal-impjegi għandha tkun fuq net. għandna bżonn tkabbir ekonomiku, għandna bżonn noħorġu minn din il-kriżi u għanna bżon ta' strategija li tiħu dawn il-kwistjonijiet kollha bis-serjetà u tiżviluppa soluzzjonijiet prattiċi. Din hija l-aġenda tal-perjodu li ġej jiena iddiskutejt waqt il-smieħ għat ta' kwistjonijiet li huma relatati mal-mobilità Jiena diġa qed li ser nħarsu mill-ġdid lejn il-direttiva ta' l-ħin tax-xogħol dina diskussjoni inevitabli li tiġi wara dialogu soċjali. dak li kien hemm fl-aħħar snin nista' ngħid li huwa influenza neoliberali fuq l-ekonomija tal- ehm, tas-suq soċjali. Aħna rridu li inti tkun kummissarju li tifhem x'inhu l-problemi tagħna u tas soċjetajiet tagħna u toħroġ inti innifsek bi pjan ta' azzjoni fuq il-kwistjonijiet li jingħadni kemm semmejtlek. Iva, jena se noħroġ b'inizjattivi, però wara li nkun ożajt il-kapacitajiet analitiċi kollha tal-Kummissjoni u koll wara li mm, namel dialogu ma l-stakeholders kollha fuq is-suġġett relatat. Jena enfasizzajt bosta uh, punti xinu l-approċ għaj għandi maħin għamel u biex nizviluppa soluzzjonijiet prattiċi jiena ser nuża ser nuża servizzi u kol um, nidjaloga fuq dawn il-punti li jinti semmejt li għadi kem semmejt. Grazie ħafna u laħar domanda mill-grupp tal-SND is-sur De Rossa. Grazzi ħafna. Sur Kummissarju nominat, inti persuna kwita ħafna. U dak li rridu nkunu nafu minna ħatijak fil-kommenti ta' konklużjoni huma jekk inti ux se tiġġielet għal prinċipju għal politiċi li inti semmejt illum li enfasizzajt illum għaliex qed insibu pożizzjoni mill kummissjoni lejn dak li qed jiġi proposto aħna rridu nkunu nafu li l-Kommissjoni tal-Affarijiet Soċjali ser tiġġielet għan-nies tal-Ewropa. Jiena irrid insaqsik mod speċifiku fil-rigward ta' dimensjoni soċjali tal-politiċi esterni, l-implementazzjoni, per eżempju, tal- l-International Labor Organizations u l-standards naħseb li hemm il-bżonn li nindirizzaw il-kwistjoni ta' corporate social responsibility eh, li tirregola f'dan il-qasam biex eh, tipprova issib xi tip ta' approċċ globali komuni lejn dawn il-kwistjonijiet għaliex aħna ma nistawx inkunu unjoni iżolata. Irridu nieħdu in konsiderazzjoni dan kollha, sitwazzjoni globali. U allura id-dimensjoni soċjali tal-politika tagħna hija ferm importanti. Inti se tiġilet għal dan? Iva, ekser namel. Jiena ser nieħu dawn il-kwistjonijiet kollha bis-serjetà ħafna però għandi bżonn eh, l-appoġġ tal-Parlament. Naħseb li mingħajr l-appoġġ tal-Parlament ma nistgħux namlu pro l-ebda progress ma nistawx intejbu l-implementazzjoni tal leġizlazzjoni ġa eżistenti u ma nistawx eh, niprezentaw oħrajn ġodda. Allura huwa ovvju li meta jiena referejt għal fat li rrid naħdem flimkien ma' kummissarji oħrajn din hija kwistjoni ta' dibattiti l-ewwel konna dialogu naraw kif ser nindirizzaw il-kwistjonijiet dwar politika ekonomika, il-faqar, l-immigranti, it-tfal, mod aħjar u Ovvjament jiena ser nikkommetti ruħi ċertament lejn dawn is-soluzzjonijiet li jiena nħoss li huma l-aħjar u nipprova nuża progress viżibbli fil-ħames snin ġejjin fil-laqsma kollha li aħna diskutejna. Grazzi ħafna fil-qosor ħafna fil-rigward tal-Corporate Social Responsibility u l-ILO Standards. Dawn se jkunu fil-agenda tijak? It-tnejn ser jkunu fuq net tal-agenda minħabba dimensjoni internazzjonali u il-corporate social responsibility għal ċertament kwistjoni importanti għal bosta pajizi, bosta kontinenti u irridu jamlu progress fi rigward ta' prassi iktar etika u dan huwa parti mill portafoll u jien ser naħdem flimkien ma l-ILO ser nikoraġġixxi li l-istati membri biex jadottaw standards tal-ILO li huma spiss iva jagħmlu, però ser nanalizza is-suġġett iktar jekk ikun hemm xi eh, domandi xi oħrajn. Sur Komissarju, nominat, inti rispondejt għal erbajn domanda minn gruppi politiċi kollha, issa għandek ħames minuti biex eh, tala eh, konklużjonijiet. Forsi tista' tużom dawn in ħames minuti? Anki biex tajdinna xtib ta' pozizjoni ti konsidra bħala kooperazzjoni mal-parlamentu ma' dan il-komitat. Aħna smajna minn għandek, pero huwa veru koll li l-membri ta' din il komitatu u huwa u huma dizappuntati diżappuntati fuq kif il-kwistjonijiet jimxu speċjalment fil-kodeċiżjoni. Il-Kummissjoni spiss telep lejn laħa waħda ġifiri lejn il-Kunsill iktar mill-li teleb lejn il-Parlament. Inti lest biex tikkorreġi din ix-xejra tista' tkun li din hija fissazzjoni tagħna, jista' jkun li u veru li fil affas soċjali aħna għandna ħafna inizjattivi, imma ħafna drabi u koll jiġri li leġizlazzjoni soċjali ma tiġix implementata tajjeb mill-Istati membri. Komandkom risorsi biex mm, tinfurzaw dan għandkom um, strumenti biex eh, tinforzaw il-tras eh, pozizjoni u l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni. Inti taħseb illi il-Komissjoni għanda tuża daqsxejn iktar dawn istrumenti ta' infurzar biex imbagħad eh, l-attività tagħna twassal għal riżultati konkreti u tangibbli flok ma twassal għal disperazzjoni u, u ansja. Grazzi, jgħajt il-komissarju. Għall-opportunità, l-għonet, illi ne, ne prezenta l-idea tijaj, l-approċ tijaj għal lejn il uddim il-komitat, jina nasib illi diskussjoni u rrit illi Il-krizi edha tolqot eh, fil-laħam il-ħajta soċieta ċivili fl-Europa. Hemm bżonn eh, infittxu soluzzjonijiet fl-imkien għax dawn l-sfidi ekonomiċi se jibqaw prezenti u gbar. U il- kwistjonijiet ewlenin tal-portafol tiegħi huma dejjem affettwati ħafna minn din is-sitwazzjoni ta' kriżi. Il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropej fl-opinjoni tiegħi għandhom jaħdmu fi xħubija mill-qrib f'dawn il-ħames snin li ġejjin. U jiena naħseb li dan id-dibattitu li huwa kostruttiv ħafna għandu jiġi konsiderat bħala punt ta' tluq minn naħa tiegħi. Għanna bżon ta' Tri bilanċata biex noħorġu mill-krizi. Irridu nejnu l-nis biex jerġaw lura lejn ix-xogħol fl-impiegi. Irridu nafaċaw il-tibdiliet strutturali illi ġejjin ukoll minn kwistjonijiet ambientali l-ambjent, l-edukazzjoni u anki mm, li ġejjin mill-politika makroekonomika u fil-fatt din l-aħħar kwistjoni se tkun l-iktar diffiċli li nirsolvuha xoħut mill-tweġibiet tiegħi kienu ġenerali ħafna. Jiena naħseb li huwa importanti l-ewwel net li konna pożizzjoni komuni ftehim imma l-impenn tiegħi għall-Ewropa Soċjali <clears throat> u l-importanza tal-Aġenda Soċjali eh, eh, e, fil-qafas tal-EU 2020. Fuq il- mistoqsija ta' Sinjura President, nishti najt li il-Komissjoni għanda tkun gwardjan ta' trattat u għanda tagħmel kull ma tista biex tinforza il-leġislazzjoni eżistenti. U jina dan ser namlu fil-qasam tiegħi tal impigi u tal-affarijiet soċjali u tal-inklużjoni din il, dan il-qasam ikopri anki aspetti ġodda, hemm iktar enfasi fuq l-inklużjoni u anki fuq il-kwistjoni tal-impigi ħodor illi huma iktar topikali issa minn li kienu 10 snin ilu jew 5 snin ilu, l-kwistjonijiet huma l-istess illi eh, bżonn nibqgħu impenjati għal għall-impigi 100% għal impiegi ta' kwalità ħjar u għal eh, aspetti soċjali. U nista, nista, nista, nizgurakum li jina impenjata għal dawn l-aniet. Grazzi ħafna. Il-ħanna tmim tal-smiħ tagħna ta' tliet u il-koordinaturi issa se jiltaqgħu biex jevalwaw il-rizultat ta' dan ismiħ. Fil-8 fil-kamra 1 G2.